Dear colleagues, uh... Co president sul Rajbajk u membri tal-Parlamenti Nazzjonali nil-AKOM fil-Parlament Ewropew għal dan il-Komitat. U dan il-grupp ta' skrutinju konġunt fuq l-Europol. U anki kellima fisem il-Parlament Ewropew, fisem il-Parlament Estonjan, Jiena li huwa pjaċir nil-għakom f'din l-ewwel laqa tal-grupp ta' konġunt ta' skrutinju fuq l-Europol. Jiena kontent li hawn iktar minn 70 parlamentari nazzjonali illi qed jirrappreżentaw 27 stat membru Ewropew. Kollegi, din il-laqa hija pjuttost impressjonanti illi rappresenta mhux biss interess fil-Europol li importanti għal kulħadd, ma tirrappreżenta anki suċċess fil-fatt li qed iġib flimkien kemm il-membri tal-Parlament Ewropew u anki dawk tal-Parlamenti Nazzjonali fir-rwol ta' skrutinju, eh, membri li jaħdmu uh, eh, sfieq. <clears throat> Kien snin mindu l-ewwel eh, laqar li diskutejna fuq fuq il-Europol. L-artiklu 88 tal-trattat eh, fuq il-Europol huwa biex niktbu il-setat tal-Parlament Ewropew flimkien mal parlamenti Nazzjonali. Jiena kontenti li qed nagħmlu dan ir-rwol importanti. Hawnhekk. Aħna wasalna hawnhekk kifat grazzi għal ħidma tal-Parlament Ewropew flimkien ma' ħafna minnkom u dana għalina kien imħabba il-ħidma tal-rapporter fuq l-Europol illi huwa preżentjaw is-Sur Diaz de Mera u anki il-tim ta' negozjar. U anki l-artikolu 51 ta' regolamentu. U nirringrazzja l-Sur Diaz de Mera tal-li għataw l-lum. <clears throat> Din il-laqqa kostitutiva hija pass importanti biex insaħħu il-governanza demokratika tal-Unjoni Ewropea. Illum aħna qegħdin inwaqfu l-JPSG u għanna eh, diskorsi importanti mir rappresentanti tal-istituzzjonijiet. Se jkun anki l skambju ta' eh, opinjonijiet mill-Management Board tal-Europol u anki il-supervisur eh, tal-protezzjoni tad data wara da, kumbati konna diskussjoni fuq regoli tal proċedura għal JPSG illi nifinalizzaw għada bl-adozzjoni ta' regoli. E, e din il-laqaja web streams u anki reġistrata u reġistrazzjoni tkun disponibli fil-website tal-Kumitat. U issa nishtiq nati il-mikrofonu li sur Rival Ike illi huwa il-kap ta' delegazzjoni estonjana e, fil-SPSG u u pera parana din laqa fl-imkien l-lum, u aħna sen kunu ko-presidenti eh, għal din il-laqa u dan skont il-konklużjonijiet tal-Parlament ta' Bratislava ta' April li għadda. Mela nati il-mikrofonu li sur Rajvo. Grazie. Kollegi onorevoli, u bib ko president u kellima u anki ospiti. E, L-ewwel net ngħid minn jien jiena rajvo u jiena membru tal-Komitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament tal-Estonja. Jiena anki president tal-Awtoritajiet ta', si Sikurta. U jiena ġejt elett fil-Parlament tal-Estonja fl-2015 wara 26 snin sena ta' servizz fil-polizija u sikurezza interna. U privileġġ u pjaċir kbira għalija nilqakom kollha mill-fond ta' qalbi f'dan l-avveniment kunġunt mal-Parlament Ewropew u niftaħ din l-ewwel laqa tal- eh, tal-grupp ta' skrutinju tal-konġunt tal-Parlament f'dawn il-ġranet se jkonna opportunità eccellenti biex nitkellmu bil-lingwi tagħna eh, bħala lingwi ta' ħidma. Onina nipreferixxi nagħmlu dan bi pjaċir kbir. Għanna sorpriża żgħira fil-forma riflettur u dina hija ħaġa li għandha x'taqsam ma' sigurtà bħala aħna bħala politiċi nafu kemm huwa importanti li niżguraw is-sikurtà u dinja wahda waħda mis-suġġetti li se nitkellmu fuqhom llum. Fl-istess ħin aħna nixtiequ nu nistidnukom tieħdu sem fil-anniversarja. Is-sena d dihla l-Estonja se tiċċelebra mit sena u entkom tistaw kollha tiġu <clears throat> fl-Estonja nistidinkom. Issa ngħaddu għal punt prinċipali, il minacċi tal- kriminalità eh, internazzjonali. U aħna għanna kaxxa tal-odda tajba eh, biex nġildu kontra il-kriminalità. U, u Europol hija parti minn din il-kaxxa tal-odda. L-Europol għanna il-network ta' <clears throat> uffiċi ta' kontat mill-istati membri differenti biex jgħinu l-istati membri jġildu kontra il-kriminalità hija importanti. Wara il- eh, eh, wara li ġiet fondata l-Europol tbidlu ħafna affarijiet, id-dinamika tbidlet l-istruttura tal-attività kriminali tbidlet u għanna dejjem iktar minacċi kriminali fis-soċjetà tal-lum aħna eh, naraw il-kriminalità li qed tersaq fil-ċiberspazju il-attivitajiet internazzjonali biex niġiddu kontra dawn il-forum ta' Eh, kriminalità hija parti mill-xogħol ta' kuljum tagħna. U ħaġa aktar importanti għalina hija l-veloċità li aħna rnexxinna niskambjaw l-informazzjoni biex nirreaġixxu fil-partijiet differenti tad dinja L-użu massimu tal-opportunitajiet eh, tal-IT hija importanti ħafna. L-lum l-iktar klim importanti huma l-kwalità u eh, skambju ta' informazzjoni, <clears throat> kooperazzjoni bejn databases differenti. U dan għandu jisir waqt li nżommu l-protezzjoni ta' data u nizgoraw l drittijiet tal-persuni. Tal Eridu jkonna bilanċ bejn il-protezzjoni ta' drittijiet tal-persuni u l-ġida kontra l-minacċi. <clears throat> Illi nġillu għallejn dawn il-miri u importanti mm, għal parlamenti nazjonali u anki Ewropew, kif ukoll anki il- ġurisprudenza fuq livell li u hemm rwol anki importanti eh, li jaqdi l-orti ta' dritti tal bnidem Il-kooperazzjoni hija ewlenija u aħna mill-opportunitajiet biex innaqsu il-xkiel u nizguraw li kunem komprensjoni reċiproka e għal kontroll parlamentari, skrutinju parlamentari fl-imkien ma forum oħrajn ta' supervizjoni u oversight. Nistil, inwi nittama li kolna diskussjoni interessanti. Grazzi ħafna u dan għamilnieh bil-brevità estonjana. Grazzi ħafna. Grazzi kollegi. Wara dan il-diskors li diġa jurina xinuma l-kwistjonijiet l-iktar importanti li aħna se diskutu biex n neżerċizzju din l-iskrutinju. U issa se komplu b'dawn il-keynote speeches u qabel ma namel dan se istiden il-kollegi e, e, il-kollega e, Agustin Diaz de Mera illi kien rapporter fuq il-regolament Europor u huwa ukoll viċi president għad-delegazzjoni tal-Parlament għal għal um, JPSG. Sur Diaz de Mera malli malli surdi eh, sur Dias de Mera mbagħad eh, jispiċċa diskors tiegħu se nisimgħu anki fuq eh, minant kellima oħrajn biex li si għamlu l-keynote speeches u mbagħad inkomplu bid-diskussjoni. Signor Presidente. Presidente, signori colleghi. Jena nishtiq nilqakom. U nirringrazzja ir-rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali tal-preżenza tagħhom. U biex nidħol fis-sustanza ta' soġġettana bħala rapporter għal regolament Europol tal 2016-794 l-ewwel ħaġa li għamilt hija li nidentifika u nistudja il-bażi legali illi tatna kopertura legali, ċoħe l-artikolu 88 tat trattat ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea illi fuq dak li għandu xieqsam ma' supervizjoni parlamentari li huwa għalek għunek hawnhekk illum eh, titkellem fuq il-proċedura għal supervizjoni tal-Europol e din għandha ssir minnaħa tal-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali. Skont dan ir-regolament u dan l artiklu U għara dan biex ninformakom illi jiena bat il-proposta tiegħi bħala rapporteur f'Ġunju tal-2013 ċo l-emenda mitej. U jiena dejjem ikkonsidrajt l-opinjoni tal-Parlamenti Nazzjonali organizzajt eh, sensiela ta' laqat parlamentari biex nagħmlu dibattiti fuq da fl-20 ta' eh, Ġunju tal-2013, 19 ta' Marzu fl-2014 u staqsejt tal-opinjonijiet bil-posta u anki in-negozjajtu da mal-bord f'detall u qbilna fuq l-artikolu 51 tar-regolament. U allura issa rridu nifukaw l-attenzjoni tagħna fuq l-artikolu 88 tal-TFEU u anki 51 eh, tar-regolament Europol biex nifmux edin eh, nitkelmu fuqu. Fil-11 ta' Mejju dana eh, ġi approvat tal-2016 u daħal fisseħ Eh, fil-ewwel ta' Mejju tal-2017. Sena wara ġifieri. U jiena nikkonsidra li dan huwa ewlieni illi l-artikolu 51 għandu jiġi infurzat, implementat b'mod xira. U nishtiq nagħtikom x'nija l-opinjoni tiegħi eh, fuq kif għandu jsir dan. Issa se nieqaf għal ftit u mbagħad naturalment inkomplu, però nixtieq nieqaf biex inkunu nistgħu nisimgħu eh, il-videos minant il-ospiti tagħna Mereid McGuinness u għanna video ieħor ukoll tal-kummissarju Julian King u eh, meta jkun lesti servizz tekniku inkunu nistaw nisimaw dawn il-video. Il-warrof senari tajab li jena nifem illi video link miex bħal metta inkun prezenti. Allora jgħan il-messaċ tijaj sen għamlu fil-qosor ħafna u sen nitkellem eh, natikom il-punti importanti nil-għakom bħala eh, fil-Parlament Ewropew jina rwol tijaj bħala l-ewel viċi ta' presementi u illi nidħol fil-fond fil-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazjonali. Waħna membri tal-Parlament Ewropew u intkom membri tal-Parlamenti Nazjonali dun naħdmu ħja fl-imkien u nittama l-inkunu nistaw l-mloħda. Naturalment l qed titkellmu fuq l-Europol u għandkom ħidma importanti ixtamlu maħna. Naturalment jina nara fil- u nirringrazzja lil Cloud Mares u anki Dias Demera li kienu involuti ħafna u aħna irridu nizguraw li l-drittijiet ta' ċittadini jiġu konsiderati fix ħidma ta' Europol u kif tamlu fl-Europa kollha, kulħadd huwa inkwetat fuq is-sikurtà, allura l-ħidma ta' Europol hija importanti għal ċittadini imma mhux biss iridu jiżguraw ukoll li jkun hemm skrutinju politiku tal-ħidma tagħhom. Allura għandkom kif tiltaqgħu fil-Parlament illum tibdew din il-ħidma importanti. Hemm ħafna kwistjonijiet komplikati eh, li rridu nitkellmu fuqhom flimkien Minista l qoddim u rridu naħdmu verament mod effettiv flimkien hawnhekk fil-Parlament aħna u intkom bħala parlamentari nazzjonali u flimkien nistgħu nkunu iktar qawwin u fuq il-livell ġenerali aħna fil-Parlament u intkom fl-Istati membri tistgħu taħdmu aħjar flimkien biex l-Ewropa tkun iktar qawwija għaċ-ċittadini tagħna.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 Jiena nixtieq ringrazzjakom tal-li ġejtu llum u tal-li tajtuni l-possibilità niddiskuti magħkom ir ruol importanti eh, tal-Aġenzija tal, tal, Europol Europol ehm, fis-sigurtà tal-ambjent. U mm, meta ċittadini jistaqsu min qed jikkontrolla l-polizija aħna naħseb li f'dan il- f'dan il-JPSG rajna risposta. Jiena naħt nittama li dan il-forum konġunt jista jispiega u kol eh, l-sfidi attuali ta' sikurta u risposti eh, tal-Unjoni tal Ewropea lejn iċ-ċittadini Ewropej. Aħna kollha kemm aħna nafu. Illi l-Ewropa edha teffaċċa eh, minacċi ta' sikurta komplikati u ġodda. Qed insiru dejjem iktar għandna nsiru iktar dejjem iktar moderni fin natura tagħna u ċittadini għandhom raġuni jkunu nkwetati u jistennew li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni viżibbli u konkreta. F'dawn is-snin kien hemm wis eh, persuni innoċenti li mietu u ġew ruda bit-terrorizmu. Il-kriminalità edha ssib modi ġodda biex taħdem u l-komunità eh, għandu jkolla strumenti u risorsi biex tirrispondi effettiv, mod effettiv u malajr. U din il-kapacità ta' risposta hija neċessarja wkoll kontra l-kriminalità fil-dinja digitali fejn il-kriminalità jistaw jipprofittaw ruħom l spazju digitali. U l-Europol għanda ruol ċentrali billi tagħti risorsi konġunti l istati membri individuali u l-appoċ taħħom u eh, enormement eh, validu għal partit interessati. Eh, għal partit għal membri stati membri żgħar bħall estonia U importanti illi kolla l-appoċ tal-Europol, pero naħseb li u importanti anke għal stati membri ikbar. Renju Unit id-deċida illi jieħu sem fil-regolament Europol eh, wara l-Brexit u dinja soluzzjoni apposta li tippermetti li jkun hemm livell ta' kooperazzjoni suffiċenti u dana jinkludi anki l-iskambju ta' data operativa. fil strategija ġdida l-Europol fukat fuq żewġ temi fondamentali illi għamlu kontribuzzjoni importanti għal-ġestjoni tal-informazzjoni kriminali fl-Unjoni Ewropea u anki illi tagħti impatt bassimu operattiv l-appoġġ tagħhom l-Istati membri. Kollegi, nixtieq jiena nirrifletti fuq kif nistaw aħna dawn l-anijiet niksbu maħjar. Fil-ġestjoni tal-informazzjoni biex nizguraw is-sikurezza interna billi noħolqu fiduċa bejn il-partiti interessati u nizguraw is-sikurtà ta' data u li niżviluppaw l-interoperabilità dawn huma osma importanti u ewlenina lina. Il-regolament il-ġdid tal-Europol jagħti il-mezzi lill-Europol biex isaħħaħ ir-wol tagħha bħala ħab eh, ta' informazzjoni kriminali Ewropea billi twitti tri għal data management uh, integrata l iskop tal-aċċess għad data Europol għal utenti se jkun definit mill-lan u mux mill-sistema. U dana se jżid effiċenza u rapidità fil-proċessar ta' data. L-Unjoni Ewropea edha tagħmel anki passi importanti l qudiem biex tagħti lill-Europol aċċess aħjar u iktar wiesa għal databases rilevanti tal-Unjoni Ewropea u dawn jinkludu anki eh, sistema futur entra eh, eh, enter exit u Eurodac. Għal-presidenza estonjana waħda mill-għaniet importanti hija li dipromuovu l-użu aħjar ta' data eżistenti fl-Unjoni fil-information systems kol tal-Unjoni Ewropea u li jilnilħu interoperabilità bejn dawn is-sistemi. Jiena nixtieq nifraħ l-Europa l-isforzi li ġa għamlet lejn din l-interoperabilità u jiena naħseb illi il-rakkomandazzjoni kollha mill-grupp ta' esperti, gruppoli ta' esperti fuq l-interoperabilità għadhom rilevanti. Il-Europa għandha tirdoppja l-isforzi tagħha biex tkun tista' tuża bisħieħ id-drittijiet eżistenti ta' aċċess għal skopijiet ta' konsultazzjoni SIS, vis u Eurodac u għanda tesplora u tipromovi u kol sinerġiji bejn sistemi tal-Europol u oħrajn tad-data. U għanna nkomplu anki l-evalwazzjoni tal-viżibilità li ninkludu anki id-data tal-Europol fil-soluzzjoni ta' interoperabilità. L-Europol tista' żdid ukoll valuri billi tamel taqqat flimkien l-informazzjoni eh, eh, li huma importanti fil-ġida kontra terrorizmu. terrorizmu il-kontrabandar tal-migranti u anki kriminalità oħra gravi. Per eżempju, il-proposta ta' ETIAS eh, tati ruol importanti tal-Europol biex tala il-gap fil-kontrolli eh, ta' sikurtà fil-vjaġġaturi eh, minar viza. Hemm bżonn ukoll li stati membri jaqsmu sistematikament l-informazzjoni tal-infurzar il-servizzi ta' poċ biex jgħatu dawn is-servizzi tal-Europol jistaw ikunu eh, tajbin, jekk huma tajbin, jekk ikunu tajbin l-input tal-Istati membri. Sinjuri, nista' nżid xi ftit ħsibijiet lejn it-tieni grupp strateġiku tal-Europol li jagħti eh, appoġġ strateġiku aħjar fl-2017 eh, li sena importanti ta' ċiklu ta' politika Ewropea eh, għal kriminalità eh, organizzata. U il-ċiklu ta' politika fl-Unjoni Ewropea permetti illi il-minaċi jistaw jiġu immirati u koordinati b'mod strutturat u hemm preparativi għal ċiklu ġdid fl-imkien ma l-Istati membri. Il-Kunsell uh, eh, appoġġa dan f'Mejju u saħaq fuq il-bżonn li aħna nsaħħu il-kooperazzjoni e, billi niġildu kontra l-finanzi tal-terrorizmu, l-ħasil tal-flus, e, nifacilitaw l-irkubru tal-essi u niġildu kontra il-frodi tal-dokumenti. U barra minnek il-Konsill anki saħaq fuq l-importanza illi nintensifikaw u ntejbu l-kooperazzjoni ma' pajizi terzi. U dawn jinkludu anki pajizi ta' ta' oriġini u ta' transitu u kif ukoll organizzazzjonijiet importanti internazzjonali. Jiena ħossi dan huwa essenzjali biex nkunu nistgħu nilħu riżultati importanti u rridu nkomplu negozjaw il-ftejim ta' kooperazzjoni ma' pajizi oħrajn importanti. il kunsill ukoll kosa fuq l-importanza li nżommu Grat ta' flessibilità biex nkunu nistgħu nindirizzaw Eh, il-minacċi emerġenti ta' sikurta interna tal-Unjoni Ewropea. E, e analizi li tħares il-qoddim tal-kriminalità u terrorizmu fl-Unjoni Ewropea hija waħda mill-ħidmiet importanti tal-Europol. U rridu nagħmlu aħna l-użu massimu ta' din l-istrateġika uh, analizi strateġika li tagħti l-Europol, kollegi. Il-missjoni tal-Europol hija li tappoġġa l-Istati membri fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kull forma ta' kriminalità internazjonali u terrorizmu u biex taqdi din il-missjoni l-Istati membri jridu jagħtu gwida ċara fuq il-bżonnijiet li għandhom u x-istennijiet għandhom. U l-Europol għandha tibqa flessibli biex tadatta datta il-prodotti operativi u s-servizzi tagħha skont dawn il-bżonnijiet. U għal dan għanna bżon ta' dialogu tajjeb u għanna jkollna anki evalwazzjoni kontinua ta' riżultati. U jiena nittama li diskussjoni tagħna llum se jkontribwixxu għal dan. U biex nala, nishtiq u kol nesprimi soddisfazzjoni fuq il-fatt illi l-bord ta' ġestjoni għażel kandidati importanti għal eh, għal pożizzjoni ta' direttur ġdid tal-Europol. Hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet fil-futur rib u jiena fiduċus li aħna se nagħmlu l-aħjar użu ta' dawn din installazzjoni ġdida u, u, u trasparenti. Grazzi u nauguralkom eh, laqa profikwa. Muchas gracias, señor Anvels. Grazie ħafna. Sur Anvelt, eh, Ministru Anvelt, fil-fat issa jena dur kelma l kummissarju Julian King. Kif tafu, eh, u il-Kummissarju Ewropew responsabli għas-sigurtà tal-Unjoni. Ħaj jitkellem ma'kom permezz ta' messaġġ bil-video. Grazzi għall istedina ta'kom biex nindirizzakom problema teknika. Uh, I'm sorry I can't be. Skużawni ma nistax nkun ma'kom eh, in persona, pero grata li nista' naqsam dawn eh, il-femijiet eh, ma'kom il-grupp ta' skrutinju parlamentari Konġunt tal-Europol. Skur hija u tibqa' responsabilità nazzjonali, però hemm iktar u iktar kuxjenza eh, tar rwol attiv illi l-Unjoni Ewropea trid tilab biex twizen u tgħin l awtoritajiet nazzjonali wara kollox it-teddidiet ta' sigurtà m'għandhomx frontieri hemm ħafna teddidiet li huma komuni u aħna iktar b'saħħitna meta nkunu maquda biex inħabtuxna magħhom. Eh, nilqa' il-fatt l-istati membri jarfu r-ruol importanti ta' Europol eh, u għet jużaw iktar u iktar Europol Iċ-ċentru ta' kontraterrorizmu ta' Europol jiprovdi appoġġ operazzjonali l istati membri fl-investigazzjonijiet kif irew l-attakki ta' Parigi u ta' Brussell. Europol uriet ukoll li tista' tuża data personali eh, u eh, leads li kollha finanzjari biex eh, kemm jista' jkun tipprova tibni stampa ta' netwerk terroristiku. Eh, l-istati membri qalu wkoll li eh, sabu dan kollu utli. Europol tilab rwol importanti biex tarraf f'kas ta' kontenut ta' terroristiku online l-kumpaniji fuq l-internet biex bekk din l-informazzjoni kemm jista' jkun titneħħa minn fuq l-internet malajr. Europol il labet huwa l-importanti biex tindirizza il-ċiberkriminalità. Fl-axar mill-axar kien hemm teddidiet eh, ċibernetiċi li eh, rajnijom li m'għandhomx frontieri għasuma l-attakk WannaCry eh, iktar kmieni din is-sena fetwa 150 il-pajjiż. Il-ċentru ta' ċiberkriminalità ta' Europol jena numru ta' stati membri biex jindirizza dal-attakk u jweġa palieħ u jgħin kontra kull tip ta' rikatti u forum oħra ta' teddid ċibernetiku iż-żriet ta' responsabiltajiet u ta' rizorsi ta' Europol però iridu jintrabtu ma' iktar accountability. Allura, il-regolament ta' Europol il-ġdid jati s-seta l parlament Ewropew għall ewwel darba u koll l-Parlament Nazjonali biex ikollhom seta ta' skrutinju tal-attività ta' Europol. Is-sorveljanza tagħkom ħażid trasparenza tax xogħol ta' Europol u ħaseħħaħ l-accountability u l-leġittimità tagħha intom ħatkunu eh, tistaw tagħtu dik il-lieva politika meħtieġa biex eh, tindirizzaw il-ħidma u timonitoraw l-attivitajiet ta' Europol fostom l-impatt li għandha fuq id-drittijiet u l-libertajiet u l-protezzjoni tad-dejta dan ħajkun ta' sew ta' sewi. Jena nishtiq li tkompli telabu dan ir-rwol ta' skrutinju u ta' sorveljanza u nħares bil-qoddim għal iktar kooperazzjoni fil-ġejjeni. Grazzi u grazzi eh, għal dan l impentakom Grazzi issa nishtiq eh, nressa eh, tibdil n-ressa emenda zaħira anzi għal program nishtiq nistieden l-ewel l-sur Parkna u l-sur Buttarelli l-ewel u nirringrazzja lil ministru eh, biftit dewmien tal-diskors sew interessanti illi tagħna. Grazzi Ministru. si Butarelli della? Is-sur Butarelli hija magħna jew le? Le. Għadu mhux magħna. Eh, gracias. Intanto viene il signor Butarelli. kif eh, Sorbotarelli jkun fit-triqtu eh, kif nemnu li u nista' inkompli bil-preżentazzjoni tiegħi fuq il-kompetenzi u l-kontenut ta' artiklu 51 illi eh, jagħtina il-bażi legali. Il-għennet, ija nħarsu l-ura lejn artiklu 88 ta' TFU fejn il-supervizjon ħasir minn żewġ għaw atturi fuq l-istess eh, livell il-Parlament Ewropew fuq naħalli huwa ko-leġislatur u mbagħad għandek il-Kunsill flimkien mal-parti l-oħra. Iġifieri il parlament Nazzjonali. il parlament Nazzjonali qatt ma ħajkollhom rwol iktar importanti mill-Parlament Ewropew anki jekk eh, huma ikbar fin-numru. Skont dan l-istess artiklu 51, il-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali flimkien ħajkun qed determinaw l-organizzazzjoni u regoli ta' proċedura fil-grupp ta' skrutinju konġunt skont kif hemm f'artiklu 9 tal-protokoll numru 1. Biex niksbu dan, aħna rridu nelħu ftejjin bejnietna fuq xinu ma l-iktar kwistjonijiet bażiċi illi dan il-grupp il-JPSG jindirizza ġifiri il-numru ta' rappresentanti, il-president, il-numru ta' laqat, fejn ħajsiru, kwestjonarju ndbat għal dan il-għan l-Parlamenti Nazzjonali kollha u l-Parlament Ewropew kol nar id-23 ta' settembru 2016 25 stat membru flimkien mal-Parlament Ewropew wieġbu. B'dawn it-tweġibiet eh, l-Slovakkja, l-Lussemburgu, eh, l-Estonja u jiena bħala negozjatur flimkien proponejna tekst illi tressa għal konferenza ta' kellima tal-Parlamenti Ewropej fi Bratislava nar 24 ta' april ta' din is-sena. Abbażi ta' dan id-dokument mbagħad bdejna naħdmu fuq ir-regoli ta' proċedura. Għal darba oħra rċevejna emendi minn tmien stati membri did-darba ħankunu qed nitkellmu dwar dan taħt il-punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum nittamaw li kunu nistaw nadottaw regoli ta' proċedura sens għada. fit illa il-laqa tal-konsekwenza ta' dan il-grupp. Ta' konsekwenzi għanzi ta' dan il-grupp. L-iskrutinju politiku ta' Europol ħajkun qed isir permezz ta' l-istadina ta' varjetà ta' rappreżentanti l-ewenet ħajkun hemm il-president eh, tal-bord ta' tmexxija, is-sur Prit Parkna, illi qiegħed hawnhekk magħna. Kif tafu tajjeb il-bord ta' tmexxija ta' Europol għandu rappreżentant minn kull sat membru fuqu kif ukoll rappreżentant mill-Kummissjoni. U membru minn dan il-grupp ħajkun jista' jilab ruol ta' servatur skont kif għanna fir-regoli ta' proċedura. Id-direttur eżekuttiv illi qed nara hemmhekk fil- wara tas-sala jekk għal jrid ukoll konna pjaċir li nisimgħuh eventwalment Bat għandek tlet deputati u tlet diretturi. Kolla kemm huma? ħajkunu jistaw eh, jitfaċaw hawnhekk fil-JPSG fuq stedina tagħna biex jiddiskutu l-attivitajiet tagħhom fost oħrajn kustenijiet budġetarji. Żgur li tafu il-Parlament Ewropew huwa l-awtorità budġetarja fuq il-kwistjoni. Hemm mbagħad kwistjonijiet torni strutturali u torni organizzattiva illi jistaw jo għajmu kwistjonijiet bħal ħolqien ta' strutturi ta' ċentri ġodda bħal kif huwa l-każ ta' ċentru kontra terrorizmu da kontra iċ-ċiberkriminalità. L-IDPS, ġifiri supervizur tal-protezzjoni tad-data Ewropew, ukoll ħajkunet qed jispjega l-ambitu ta' responsabiltajiet tiegħu hekk kif ikun magħna. Ma nafx hekk isebx magħna diġà, pero aħna ħanilqgħu tal-inqas derba f'sena biex jiddiskuti kwistjonijiet ġenerali marbuta mal-protezzjoni ta' dejta personali kif ukoll kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali u libertajiet ta' persuni fiżiċi dejjem fl-ambitu tal- ħidma ta' Europol. Nasab illi ikun siwi illi ikunu nafu eżattament kif huwa qed iwetta ħidmietu bħala bħala e DPS illa li nafu illi sa mill-ewwel ta' Mejju ta' din is-sena ingħata kompetenzi ġodda. Dan kollu ġifiri l-kompetenzi kollha ta' l-DPS e għandkom issibuhom f'artiklu 43. ħajkonna u koll informazzjoni fuq il-programmar multianwali ta' Europol, dak għandkom issibuħ f'artiklu 12.4 tar regolament. Dak pero ħanħar lejh għada fil-ħodu. Barra minn hekk nkunu nistgħu wkoll nistiednu nisoħra illi nqisu Sirja Europol ħajkun qed jibgħat ukoll dokumenti bħal evalwazzjoni ta' riskju kif ukoll rapporti strateġiċi u evalwazzjoni ta' sitwazzjoni brabta mal-enijiet lilna l-JPSG. Barra minn hekk, ħankun qed nirċievu ftehimiet amministrattivi li jkunu ġew maqbula kif ukoll il-programm multianwali u l-programm ta' ħidma annwali ta' Europol. Ikonna wkoll il-verżjoni konsolidata ta' dan kif ukoll ir-rapport ta' infassal mill-Kummissjoni. Barra minn dawn id-dokumenti aħna nkunu nistgħu nitolbu wkoll dokumenti oħra relevanti jekk inqisu dan bħala xieraq u meħtieġ. Fl-aħħar imbagħad aħna nkunu nistaw noħorġu b'rapport fuq il-kontroll politiku ta' l-autoritajiet ta' Europol. Biex nala, nishtiq nejt illi l-artiklu illi għatina il-kompitu ta' kontroll u għaxira, pero ma nasibx illi għanna nqodu nilabu bl-interpretazzjoni biex nippruvaw nestendu dan il-mandat tagħna. L-ewwel nett rridu naraw illi ma nimminawx ix-xogħol validu illi qed tagħmel Europol. Li rridu nagħmlu huwa illi jkollu mekkaniżmu xieraq operattiv illi jiżgura illi l-istati membri u il-fiduċja tagħhom u taċ-ċittadini tagħhom eh, inżommuha. Biex nagħlaq permettuli insemmi il-kliem ta' review politika ta' sigurtà tal-Unjoni li ġiet prezentata f'April wara 15 sena ta' valwazzjoni. Kummissjoni qalet li Europol uriet evidentement illi għandha valur miżjud. U l-Aġenzija għandha kapaċità ta' adattament biex faċċja ta' ġodda, biex tiżviluppa għodod ġodda u biex twizen il-forzi ta' sigurtà tal-istati membri biex jaffaċċjaw eh, dawn it-tedid ġodda b'mod effiċenti u effettiv. Jekk joġbok issa ko-president nadilek il-kelma ħallet kompli. Eh. Grazzi Sordja Zdemira għal din id-daqatajn eh, interessanti u dettaljata skont artiklu 51 ta' regolament Europol aħna stedinna hawnhekk għal skambju ta' femijiet is-supervisur ta' data tal-protezzjoni ta' data Ewropew, Sur Giovanni Buttarelli kif ukoll il-chairperson tal-Bord ta' Tmexxija ta' Europol. Però qabel dan permettu li ngħid kemm dwar kif dan ħaj kun l-ewwel nad il kelma lill membri tal-Parlamenti Nazzjonali mbagħad kull darba lill mp Min ikun jixtieq jitkellem jekk jogħġbu jitfa' ismu fl-speaking cards illi tqasmu ħajkun hemm hemm il-personali li qed idur li eventwalment imbagħad ħajdilna dawn il-cards U ovvjament intom tiġu mitluba tintervjenu skont l-ordni li fi ktibtu isimkom. Nixtieq ngħid li dan din il-proċedura tapplika kemm għal membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll għal MEPS. Nissuġġerixxi illi kulħadd jitkellem għal massimu ta' żewġ minuti. Però skont uh, il-numru ta' nies li xtiqu intervjenu jista' jkun li konna bżonn inqasru din is-sessjoni ħalli bekk nagħtu ċans il daw kollha li xtiqu jitkellmu biex jkun jista' jagħmlu dan. U sa ngħaddi l-kelma lis-Sur Prit Parkna, ġifieri eh, il-chairperson tal-Bord ta' Tmexxija ta' Europol. Jekk joġbu għal 10 minuti. Ħaniprova nżomma l-ħin. Grazzi, Sor President, eżis kollegi, ħbieb, bħala ċerpesin tal-bota t-mexxija ta' Europol u għawnura għalija li nindirizza l-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll dawk tal-Parlament Nazzjonali tal-Estati Membri. F'dajn illa importanti tal-JPSG, jena tassew grat l president ta' għal president tal-Komitat Libe u tal-Ġustizja tal-Affarijiet Interni, Sur Claude Mares, il-istiden illi sednu li li fl-imkien ehm, mas-sur Rajvo Ek illi huwa il-kap ta' delegazzjoni tal-Parlament tal-Estonja għal JPSG. Nishtiq ngħid li hawnhekk qegħdin f'sali pittoro importanti għal sigurtà tal-Unjoni forsi nistgħu l kapitlu ġdid dan fl-istorja Ewropea ta' dawn l-aħħar 20 sena. Nixtieq nagħmel tliet punti qosra hawnhekk fl-intervent introduttiv tiegħi. L-ewwel punt fuq sigurtà interna, u l-kuntest ta' sigurtà interna Ewropea. Ewropea, qed ngħixu fi żminijiet diffiċli, qed naffaċċjaw sfidi li qatt ma rajna bħalhom, mhux tal-inqas il-kriżi migratorja kif ukoll il-terrorizmu. Affaċjati b'teddida ta' sigurta komplessa, dinamika u li taffetwa l-Ewropa kollha kemm hija. Is-sigurtà hija melquta fundamentalment eh, minn dawn minn dawn l-attakki kif ukoll mill-kriżijiet għandna realtajiet tal-Libja u tas-Sirja illi huma fil-viċinat tagħna illi ħajkompli affettwaw is-sigurtà fl-Ewropa. Nemnu illi il-faqar huwa wieħed mill-iktar ehm, fatturi importanti eh, li wassal għal dan il-fenomenu. Barra minn hekk hemm il-kontrabandisti, eh, il-kontrabandu fuq skala kbira, it-traffiku tal-armi tan-nar, kif ukoll eh, reklutaġġ ta' terroristi u elementi oħra wkoll li komplu jilabu rwol importanti għal dan il-kriminalità serja organizzata u il-pajsaċ terroristiku kif ukoll il flus ta' tek ta' teknoloġija li hija dejjem jiżviluppa ifisser li hemm sfidi ġodda għall awtoritajiet tal-infurzar tal-liġa li qegħdin fuq ta' qudiem fil-ġlieda. Is-sigurtà fl-aħħar mill-aħħar tibqa' responsabilità ta' l-istati membri. Pero biex ikunu effettivi, it-tweġiba tagħna trid tkun transkonfinali, trid tkun koordinata jekk irridu inħarsu sigurta kollettiva tagħna. Waħda mill-premessi huwa propju illi nevitaw il-fermentazzjoni l għaliex din dajjifna. Irridu għalhekk naħdmu fl-imkien għanna il-Common Security Toolbox illi illi rridu naraw illi twassal illi fit-tlet setturi prioritarji tal-Aġenda Ewropea għas-sigurtà tati riżultati b'suċċess illi nindirizzaw radikalizzazzjoni, illi nisfruttaw iċ-ċiberkriminalità u il-kanali kriminali dawn huma l-prioritajiet tagħna. Domanda li qatt marajna bħala għal informazzjoni biex eh, l-istati membri eh, jirċievu iktar għajnuna fl-investigazzjoni tagħhom u allura nemmen illi it-tip ta' kanali il fat li natu appoċ analitiku eh, jibqa wieħed mill-ħidma prioritar tal-Unjoni. Nemnu illi l-2016 kienet is-sena kruċjali kien hemm iċ-ċentru ta' ċiberkriminalità illi nħoloq lura fl-2013, imbagħad kien hemm eh, iċ-ċentru ta' iċ-ċentru ta' ġrieda kontra kriminalità serja organizzata u ċentru ieħor illi ġew żviluppati sena li għaddiet. Dan biex ma nsemmix il-migration hotspots. Kien hemm kapaċitajiet ġodda, investiment kbar fil-personal, fil-budget biex nieħdu konsiderazzjoni il-ħidmiet il-ġodda. il ħidmiet il ġodda fost oħrajn dawk il-ġejjin mill-pjan multi annwali. Grazzi ta' l-appoċ u għawnek rritnejt li mżon isir iktar pero. Importanti li sistemi ta' data, ta' ġestjoni ta' data integrati, rridu nkomplu zaħħuhom biex inwieżnu x-xogħol li diġà tisir mill-istati membri. Regolament ta' Europol biex inkomplu u hub fl-Unjoni għal skambju ta' formazzjoni, għal kooperazzjoni effettiva, rridu naraw il fl-aħħar mill-aħħar wasal implementazzjoni. Hawnhekk fil-Parlament u JPSG nisħu illi l-Europol naraw li naħdmu fl-imkien. Artiklu 88 ta' TFU isejjaħ għall-iskrutinju tal-attivitajiet Europol biex isir minn min l-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali. Regolament Europol jisħaq fuq il-bżon illi ikunem zida fl-efficienza kif ukoll tħaffif fil-proċeduri grazzi għal Europol. Importanti u koll li kollim iktar trasparenza vizavi ċittadini Ewropej biex Europol tkun iktar accountable. F'dan il-kuntest, JPSG huwa importanti biex jizdiedu il-trasparenza u l-accountability ta' din l-entità u biex tenat iktar leġittimità. Il-Bord ta' Tmexxija ta' Europol ħares bil-qoddim biex ikun hemm eh, relazzjoni tajba ta' xogħol nafu li l-JPSG huwa l-ewwel strument eh, illi fil-fama tagħna komplementa s sistema ta' tmexxija interna tagħna. Il-kollha nar wol x'nilabu biex niżguraw illi regolament Europol jiġi implementat b'mod sħiħ. F'dan ir-rigward fir-regolament insibu distinzjoni bejn is-supervizjoni effettiva tax-xogħol ta' Europol illi hija responsabilità tal-Istati membri u il-rappresentant tal kummissjoni fuq il-board li jiskrutinja il-ħidma tal-board. Ma dan irrid isir flimkien mal-Parlament Ewropew u l parlamenti nazzjonali. Fraħal mill aħħar l-importanti huwa li jkun hemm supervizjoni minn entità indipendenti mill-Aġenzija u l-entità ta' tmexxija. F'dan ir-rigward ir-regolament ma jaħsibx għal rappresentazzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-Bord ta' Tmexxija ta' Europol. Perej permetti il-Bord biex jistieden osservatur għannom maħtur mill-JPSG. Fil-fatt artiklu 13.4 ta' regolament jikkonsidra illi l-bord jista' jistieden kull persuna illi l-opinjoni tagħha tista' tkun relevanti għad diskussjonijiet. Fejn u xiera, per eżempju, li l-JPSG tkun tista' tattendi bħala osservatur, però ma jkolliex il-seta ta' vota. Nixtieq nieħu dan il ċans biex ehm, is-sur Claude Marejs, il-President tal-Kumitat Libe u rappresentant tal-JPSG biex jaqsmu l-femmet tagħhom fuq eh, l-iskrutinju fil-bord ta' tmexxija jekk possibbli fil-qalimis nhar 13 ta' Deċembru. Bħala l-President ta' dan il-Bord ta' ġestjoni jina nikonferma l-seta tiegħi biex nagħmel ġestjoni tal-funzjoni ta' monitoraġġ tal-JPSG skont il-modalitajiet stipulati fir-regolament. Jiena dan ser namlu anka fir-rispett tal- tal-prinċipji tal-konfidenzjalità u diskrezzjoni u nżomm f'moħħi dejjem ir-rwol tal-Europol. Fl-aħħar laqa, il-Port ta' Ġestjoni adotta dispożizzjonijiet biex isaħħaħ it-trasparenza u l-kontabilità. Dan jikkomplementa ir-regoli l-ġodda tal-Port ta' Ġestjoni adottati f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Dawn jikkonċernaw anka l-pubblikazzjoni tal- Ehm, dikjarazzjonijiet minnaħa tal-membri ta' nuqqas ta' konflitt ta' interessi ta' distess membri, il-pubblikazzjoni tal-eżitu tal-laqat tal-Europol kif ukoll aċċess għad dokumenti. Memx dubju li wieħed mill-aħjar mod kif nrawmu trasparenza u il-kontabilta hija puntu il nisqu fuq dan l-aspett tal-, tal dinjità personali. Jiena konvint illi aħna għanna permezz tal-verifiki tagħna biżejjed għodda biex aħna kunu nistgħu nħarsu dawk ir-regoli li jmexxu lill-istess Europol u dawn għandhom jilħu bilanċ bejn il-rwol tal-Parlamenti Ewropej u anka l-effiċenza li rridu niksbu bħala eh, Europol. U importanti wkoll illi dejjem niżguraw illi il-ftemiet ma jpoġġux pis addizzjonali fuq il-JHA u illi ma ixejnux il-possibilta illi dawn l-aġenziji pal Europol ikunu jistaw jaġixxu kemm jista' jkun malajr. Eh, biex nkunu nistaw għall-sfidi li Zminiet tagħna l-2017 sena 2017 joffrulna. Irridu nikkontribwixxu wkoll b'suċċess billi nipromovu l-libertà, l-ġustizzja u l-libertà. Pertuli li nikonkludi billi nsemmi fuq fuq dak li fl-opinjoni tiegħi huma l-prioritajiet ta' tmexxija estona għal bord ta' ġestjoni sal-21 ta' Diċembru 2018. L-ewwel rridu niżguraw li namlu l-almutana biex nisfruttaw bl-aħjar mod Fost oħrajn aspetti bħal ġestjoni ta' data. Id-data qed tiġi ġenerata fuq skala ikbar minn qatt qabel. F'dinja dejjem iżjed diġitali. Il-komunità tal-infurzar tal-liġi trid iżid ir-rapidità bil-mod kif hija tisfrutta din id dejta biex bekk tkun tista tilqa u tevita il-terrorizmu u attakki terroristiċi. Il-regoli tal-ħarsin tad dejta fil-waqt li jirrikonoxxu l-speċifiċità tal-proċessar tal-data personali fil-kontest legali bħal per eżempju il-bżonn li l-Europol tqis aspetti tad data u tiżgura li dawn ikunu konsistenti ma' għodot tal-ħarsin tad-data fuq smoħra tal impurzar tal-liġi u tal-pulizija. U f'dan ir-rigward aħna diġà bdejna kooperazzjoni flimkien mal-LDPS u mas-Sur Giovanni Buttarelli. It-tieni rridu niżguraw illi l-Europol tuża l-kapaċitajiet tagħha biex tisfrutta l-inizjattivi u sabiex dawn ikunu inkorporati fil-kuntest um, iktar ġenerali. Fl-istess waqt aħna dejjem irridu nħejju ruħna għal kompiti ġodda possibbli. Tilet aspett irridu mm, nżidu l-kompetittività tagħna f'kuntest dejjem iżjed ta' sfida. Irridu nipprovdu lini gwida l-Europol fil-ħidma tagħha b'konformità mad-deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill sabiex niżguraw li l-Europol tibqa' tkun storja ta' suċċess bħalma kienet sa issa irridu distintivament noħolqu bilanċ bejn il-prioritajiet politiċi u l-bżonnijiet operattivi u r-rekwiżiti tal-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi Nazzjonali. Dan, jis, dan jorbot anka ma l-iskambju ta' informazzjoni, il-bord irid ikompli jaġixxi bħala faċilitatur bejn min jieħu d deċiżjonijiet u entitajiet oħra u dan isir permezz ta' skambju ta' informazzjoni inkluż mal-partijiet interessati fosthom il-JPSG. Fl-ħarnet nixtieq nisħaq illi l-essenza u l-qalba tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol hija li aħna nkomplu noffru servizz aħjar lill aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi Nazzjonali. Aħna għanna din il-mira l-istess pal JPSG illi nizguraw konsistenza, stabilta u kontinuità għal ħidma tal-Europol f'ambjent eh, dejjem dinamiku u li qed jinbidel. Grazzi. Eh, Sur daru għara Parkna. Grazzi ħafna, Sur Parkna. Issa il-kellim li miss is-Sur Giovanni Buttarelli, Supervisorju Ewropew għal ħarsin tad data. Nitolbu illi ma jitkellimx għal iżjed minn 10 minuti, jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Sur Dias de Mera, Sur Aeg, Onorevoli Membri, Distinti Mistedna, Wata unur kbira lija illi ninsab għawek ftin l ewwel laqa ta' kostituenti għal grupp eh, parlamentari konġunt ta' skrutinju. Kif taf, aħna rridu nisfruttaw din il-kooperazzjoni kriminali u issa wara it-trattat ta' Lisbona din ġiet eh, eh, konfermata bħala marbuta mal-artiklu mal-artiklu mal-artiklu prinċipali eh, tal-trattat dwar tadim tal-Unjoni Ewropea u dan l-aspett jinkludi il-bazi legali ta', din il-ħidma tagħna huwa artiklu 51 kif ġiġa u aħna lesti li nkomplu nipprovdu Eh, parir u konsulenza proattiva u kemm jista' jkun possibbli nejnu l-polizija u l-diversi sezzjonijiet oħra kif ukoll l-EPPO biex niżguraw illi dawn huma konformi ma' drittijiet fundamentali fejn il-ħarsin il ta' dejta waħda mill-komponenti prinċipali. Is-Sur Dias de Meras huwa ir-rapporter fil-Kumitat Libe u aħna dan jorbot direttament, il-ħidma tiegħu torbot direttament ma' dak li hemm fil-Trattat ta' Lisbona, jiġifieri l-element illi kull ċittadin jista' jista' interaġixxi mal-IDPS u il- pala kap, pala president tal-IDPS, jina nishtiq inkellimkom fuq il-bidliet fil-reġim tal-ħarsin tad-data kif inu issa u kif inu imqalleb mal mal l-autorità li kellna qabel tal-ħarsin tad-data. Flimkien ma' li lejn minn din l-esperjenza li ħallit ħafna frott fil-passat issa hemm supervizjoni minn awtorità kompletament indipendenti li għandha setat ta' inforzar konformità ma' artiklu 8 tat trattat. Aħna wkoll eh, irridu natu kont eh, mill-azzjonijiet tagħna minħabba li aħna nistgħu nitress ukoll quddiem DC ġej. U għalhekk jiena ninsab hawnhekk għaliex aħna rridu nagħtukom kont tal ħitma tagħna. L-awtoritajiet tal-ITPS huma involuti mill-viċin fil-bord ta' kooperazzjoni li ġie stabilit aħna adottajna regoli ta' proċedura tagħna fil-laqa tal-Kostituenti tal-14 ta' Ġunju u aħna bħala l-IDPS mhux biss aħna membru sħiħ iżda wkoll il-fornituri Iġifri aħna niprofdu servizz ta' segretarjat. Lilin minn hekk, lilin minn dan il-qafas ta' trasparenza, il-Parlament Ewropew flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali u aħna namlu proċess ta' verifika tal-ħidma tal-Europol. Għana nħossu li hemm bżonn illi nilħu bilanċ bejn il-privatezza u il ħtieġa ta' sigurtà. Fl-opinjoni tagħna, l-idea illi ikollna Ewropa miftuħa u sigura din tista' ssir realtà biss jekk aħna nistgħu niżguraw minn tal-inqas żewġ taffarijiet effettività msaħħa fil-qasam tal-kriminalità organizzata li għandha dimensjoni transkonfinali u t-tieni protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u libertijiet fundamentali eh, umani tal-persuni. Għawak permettu li nikwota li l-Komissarju Timmermans li f'żewġ kuntesti differenti għal li l-ħarsin ta' dejta hija xi ħaġa li nistgħu nisbaljawha iżda irridu ma nisbaljawiex Zit jgħid ukoll li hemm bżonn illi ir-reġim tal-ħarsin tad-dejta tagħna rridu nirregolawh. Din mhix ħaġa li għandna nagħmlu iżda li hemm bżonn illi nagħmlu. U għalhekk aħna rridu niżguraw illi dan ikun konformi mal isfidi l-ġodda fis-settur fil-qasam tas-sigurtà. U għalhekk aħna lesti illi niftu kapitlu ġdid, nibdew kapitlu ġdid fuq is-supervizjoni. Aħna lessu li nużaw ir-riżorsi tagħna biex nagħmlu supervizjoni effettiva tal-ħidmit tagħna u noffru parir effettiv lil Europol biex bekk ħarsu l-Europol ħares il- il-ħtiġiet ġodda fil-qasam tal-ħarsin tad data Dan it-tim li qed inkellimkom dwaru jaħdem it-fit ma' timijiet l-oħrajn, pereżempju dawk tal-konsulenza, oħrajn li joffru konsulenza fil-qasam tal-IT, etc. U lan huwa li aħna nipprovdu parir u arfin tal-esperti tagħna fil-qosma kollha tal-ħarsin tad-data. F'dawn l-aħħar ħames xhur mitħul fis-seħħ tar-regolament tal-Europol diġà għamilna firxa ta' kompeti inkluż aħna smajna l-individwi li ħassew illi il-data tagħhom ġiet ġessita b'mod kif mhux suppost ħata tal-Europol. U anka ħejjejna investigazzjonijiet flimkien ma l-autoritajiet tal-protezzjoni tad-data nazzjonali dan f'Diċembru nista' nkellimkom fiktar dettal billi nkellimkom l-ewwel fuq il-viżjoni tagħna dwar il-ħarsin ta' data fil-prattika xanta tfisser flaja f'The Hague tletzjat il-bot bis minn Brussell u anka x'qed tfisser għall-uffiċċju tagħna hawnhekk fi Brussell. Forsi tistgħu saqsuni kif tagħmlu din is-supervizjoni fil-prattika. Jina lesti li naqsam maqom, xi femit, u nismanka l-opinjoniet ta'kom, u nwiġib il-mistoqsijiet ta'kom jekk ser ikolkom xi mistoqsijiet, però nixtieq ninfoka issa f'dan id-diskors tiegħi fuq tliet elementi biss u niskuża ruħi bil qoddim jekk għanuża xi ftit ta' klim speċjalizzat. Mela, l-ewwel Data Protection Viewpoint. Il-Europol issa hija kompletament trasparenti, jiġifieri aħna bħala l-IDPS ser nisħu ħafna fuq dan il-prinċipju ta' trasparenza. Dan huwa prinċipju li japplika għall-istati membri kollha u għall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija. Dan huwa approċċ bbażat fuq ir-riskju u jfisser il l-Europol kif ukoll kontrolluri oħra ta' data irridu jipprovdu livell meħtieġ ta' ħarsien tal-attivitajiet li tkun qed tagħmel l-organizzazzjoni biex bekk nifaċilitaw il-kontroll ta' politiki, flus ta' data, jiġifieri anke l-odot tal-IT integrati wkoll permezz tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u superviżur involut. Ifisser ukoll li jrid ikun hemm valutazzjoni skont ta, valutazzjoni tar riskju valutazzjoni ġifiri tal-riskju impost fuq id-data permezz ta' valutazzjoni tal-impatt u ma jridu jaraw qabel ma jinbeda ma jibdew proċessi li huma partikolarment riskjużi għal drittijiet fundamentali tal-bniedem illi jaraw illi il-prinċipju tal-ħarsin ta' dejta ma jkun ser jiġi mit-tiefes. Aħna qed naħdmu flimkien mal mal um, supervizur tal-ħarsin ta' data fiħdan il Europol fuq dan l aspett u permettu li li nejt ukoll illi ir-rwol tal uh, tal-uffiċjal għal ħarsin tad-data huwa ċentrali biex jgħinna nidentifikaw ir-riski u għalhekk dan irrid jiġi involut mill-management biex jiżgura illi jkun jista' jassisti fil-valutazzjoni tal-impatt fuq il-ħarsin tad-data. Barra minn hekk dan huwa ukoll l-ewwel punt ta' kuntatt kemm tagħna kif ukoll taċ-ċittadini biex bekk ikunu jafu x'qed jiġri fih dan il-Europol. Dan huwa l-interface per eccellenza itna u bejn l-Europol biex niskuraw li mixin fid-direzzjoni tajba mal-DPAs nazzjonali aħna nitkellmu b'mod bilaterali u anka b'mod multilaterali permezz tal-kooperazzjoni mal-bord li diġa semmejt. Aħna diġà organizzajt tini ħan organizzaw għanzi t-tini laqa nar 16 ta' novembru u fl-ewwel laqa aħna diġa ehm, ħtarna il-bord ta' ġestjoni. Dan f'dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni ġenwina qed ehm, naħdmu u ħdimna anka ehm, fl-ispezzjonijiet fil-passat u fl-ispezzjoni li jmiss il-ġimgħa id dieħla Jiġifieri aħna qed naħdu fi spiritu ta' kontinwità fil-waqt li qed niżviluppaw supervizjoni mamula apposta. Aħna nixtiequ nikkunsidraw aħjar l-isfidi ġodda tal-oqsfa legali aħna nifmu l-bżon li l-Europol tadatta b'mod rapidu u tkun minn ta' qoddim net f'dawk li hu f'dik li innovazzjoni teknoloġika. Walek aħna l-kol kemm aħna rridu nkunu konxi mill-fatt illi l-kriminalità tiħu vantaġġ dejjem minn odot teknoloġiċi ġodda. Walek il-Europol dejjem trid tkun kapaċi illi kun tista' tuża dawn l-odda blaqwa bla mod possibbli. Ista' huwa importanti wkoll illi ikollna soluzzjoni li huwa teknoloġikament neutrali, u kaħna aħna nixtiequ nipprovdu soluzzjonijiet prattiċi, pereżempju xi xifisser li jkun hemm mal-prinċipju ta' proporzjonalità. Xifisser ta' tagħmel ġestjoni ta' data kif suppost u legalment min-naħa tal korpi tal-infurzar tal-liġi. Dawn huma sfidi li jitolbu li jkun hemm reviżjonijiet u anka awditjar fejn meħtieġ. Fl-ħarnet tippermettuli nfakkarkom xamilna is-sena li għaddiet aħjar fil-ħames xhur li għaddew. It-tim ta' supervizjoni tagħna huwa immexxi huwa magħmul anzi minn IT officers kif ukoll uffiċjali legali. Aħna introduċejna l prassi illi ikun hemm żewġ laqat kull xar biex bekk l-istaff tal-Europol jitqama l-istaff tagħna tal edps u biex inkunu nistgħu nittrattaw kemm kwistjonijiet emerġenti kif ukoll kwistjonijiet eh, li kellna fil-passat. Aħna kellna żewġ laqat eh, f'Lulju, f'Settembru, U sissa rċevajna, irċevajna zewċ eh, il-menti, wieħed inammissibbli, wieħed minn dawn il-menti kien inammissibbli, liħor eh, għadu qed jinstema dan l-ilment. Però l-iktar attività importanti minna ħatana hija relatata mal-opinjoni li aħna adottajna fuq il-linji gwida ta' ġestjoni tad data tal- Europol. Dan huwa wieħed mill-pilastru għal ġestjoni ta' data personali fil-prattika fil-Europol. Aħna provdejna kummenti fuq l-ewwel bots adottat mill-Bord ta' Ġestjoni u propri l-ġimgħa li għaddit kelli l-unur li nkun mistieden fil-laqam tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol u qed nimmaġina illi il porta ta' jaħdem biex jilqa' il rakkomandazzjonijiet tagħna. Biex nikkonkludi, nixtieq ngħid illi iktar minn qatt qabel il-prinċipju ta' kontabilità qed narawh utilizzat fil-qasam tal-ġustizzja u libertà. Aħna qed naġixxu bħala istituzzjoni li tiżgura li jkunu mħarsin id-drittijiet fundamentali fil-kontesti u fl-attivitajiet tal-Pulizija u Ġudizzjarji permezz ta' approċċ magħmul apposta skont il-bżonnijiet ta' kuljum. Jiġifieri il-ħarsin ta' data mhijiex l-unika element tal-Europol u għetriti irid iqis. Rridu nifmu li l-Europol jaħdem f'kuntest legali u għalhekk aħna rridu nkomplu naħdmu b'suċċess ma'kom l-ewwel qabel kollox u flimkien ma' awtoritajiet kompetenti propju għal ħarsin tad-data. Grazzi. Bueno, muchas gracias, señor eh, Patna. Grazie ħafna, Sur Buttarelli, ħadna nota tal-rapport minnaħa tal-chairperson tal-port ta' ġestjoni kif ukoll minnaħa tal-LDPS, il-Supervisorju Ewropew għal-ħarsin tad data Ejja, niftu issa id-dibattitu tagħna. Abbażi ta' ta' dak li għedna ktar kmini ġifiri, ħan nitkellmu fuq artiklu 51 u aħna ser nkunu qed nagħtu il-kelma lil l-ewwel żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali mbagħad membru ta' Parlament Ewropew. Dan nagħmluh sakemm ikolna ħin allokat għal għalina għal din id-diskussjoni. Nixtieq ngħidilkom illi ir-regoli tal-proċedura fil-fatt huwa magħmul biss minn sitt artikli u dan iqis l-emendi illi diġà ġew suġġeriti. Issa ser naddi il-kelma lil Tiros Nikos minn Ċipru. Nadilek il-kelma. Sur eh, Tiros Nikos, għalkemm mhux qed narak. Iva, issa qed narak. Jekk jogħġbok. Grazzi, eżis kollegi, nsalmilkom, dan id-dialogu msejjes fuq l-iskrutinju u l-kontroll eh, naqqas il-possibilità ta' terrorizmu minajr ma xejjen id-drittijiet tal-bniedem. Issa fuq ċerta aspetti iżjed speċifiċi. Is-sur Parkna, il-chairperson tal-Bord ta' ġestjoni, li ilu nsaqsieħ huwa kif jikopera ma' rappreżentanti tal-JPSG il qed jipparteċipaw li jipparteċipaw fil-laqa tal-Management Board. Inti qed li dawn jipparteċipaw fejn u kif meħtieġ u meta meħtieġ, kif iseħħ dan eżattament u x'inhu l-kriterji biex tistidnu il-membri tal-grupp tagħna għal laqat tal-Management Board. Grazzi. Tajjeb wisq biex naġru xiftit dan id-dibattitu, ejja nisimaw tlet mistoqsijiet f'daqqa u tlet tweġibiet eżatti warajhom. Però nittolbukom tgħidulna lil min qed tagħmlu l-mistoqsija tagħkom meta naddulkom il-mikrofonu. Issa nadil kalma lil Lolga Tiren, Senat Belġan. Ninsab hekk. Grazzi ħafna, Sur President, l qabel kollox, nixtieq nirringrazzjak għal eh, l-informazzjoni li li oġobom jiprofdulna l-mistidna tagħna fuq artiklu 51 nixtieq nirringrazzjak ukoll tal-fatt illi għettu illi aħna bħala parlamentari li ġejjin mill-istati membri bħala membri ġifiri tal-parlamenti nazzjonali aħna rridu nwieġbu għal bżonn illi inkunu effettivi fit tweġibiet tagħna Però hemm każijiet fejn iċ-ċittadini huma xifti iċ-ċittadini jkunu il-membri li żjed sensittivi. Walek huwa importanti ħafna illi nżommu f'moħħna ċittadini tagħna fil-ħidma tagħna, jekk ma nagħmlux dan, ikun taħsara kbira. Però nifhem li huwa diffiċli ħafna nissib bilanċ bej e, sensitività ta' ċittadini tagħna u l-bżonn ta' effiċjenza operattiva. Il-mistoqsija min ħatija tiegħi hija li huma l-iskadenzi għall-iskrutinju u blima mod dan l-iskrutinju ser iseħħ biex bekk aħna nkunu nistgħu naqsmu din l-informazzjoni kemm jista' jkun possibbli mal-awtoritajiet nazzjonali tagħna u nagħtuhom il-garanziji illi ser niżguraw trasparenza u rispett għal drittijiet tal-bniedem. Għalhekk nerġa' nsaqsi Lima forma ser tippermettilna li nkunu nistgħu naqsmu din l-informazzjoni bl-aktar mod effiċenti possibbli. Grazzi ħafna. Mela, kellna żewġ mistoqsijiet issa s-Sinjura Ċinici għal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq nistieden kemm lis sur uh, Prakna kif Parkna kif ukoll is sur Buttarelli. Nixtieq nibda billi namel komment. Jina nemmen illi regoli b'saħħithom u trasparenti huma meħtieġa biex l-ewwel net niġġieldu il-kriminalità transkonfinali u fl-istess waqt niżguraw li jkun hemm ħarsin ta' dejta personali propru kif edna biex insaħħu il-fiduċa ta' ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet tagħna stess. Però l mistoqsija tiegħi li hija diretta għasur sur Buttarelli hija din. Aħna rajna li kien hemm diversi reati gravissimi ta' natura transkonfinali, traffikar tal-bnedmin, e, suġġett tal-foreign fighters, suġġett e, kompless immens. Dawn kollha huma reati illi huma transkonfinali u anka jmorru lilin mill Eh, frontieri tal-Unjoni Ewropea. u għalhekk insaqsi, kull meta ser ikun hemm ftejmit ma' pajjiżi terzi. Li ma ser ikun l-impatt tar-regolament il-ġdid fuq daw il-ftemiet transkonfinali, ġifiri il-regolament il-revedut tal-Europol. Kif ser jorbot ma' leġislazzjoni tal-ħarsin tad data ta' dawk il-pajjiżi, pajjiżi terzi, ġifiri, meta mqabbla mal-ftem mal-ħarsin tad data tagħna fl-Unjoni Ewropea. Grazie, signora Cinici. Tali como convinimos, Ora nuestros invitados, el presidente del Consejo de Administración. Grazie. Kif għadna? Eh, issa e, jintervjenu żewġ ospiti tagħna, president tal-board u eh, il-sur e, Botarelli. Issa se nitkellem bil-lingwa tiegħi. Nishtiq nirrispondi għal persuna minn ċipru. Kif diġa għat il-regolament 14.4 jgħid illi il-bord jista jistieden il-persuni jipparteċipaw minn għal dritt ta' vot jekk l-opinjoni tagħhom hija importanti għad diskussjoni. U dawn jinkludu anki membri tal- JPSG u dawn il-membri jiġu mażula mill-membri tal-JPSG. Allora aħna nistgħu niddeċidu wkoll b'mod flessibbli fuq il-parteċipazzjoni tal-laqgħa tal-bord. U aħna nittamaw li konna kooperazzjoni tajba ma' dawn il-membri fuq it tlieta u l-4 ta' Ottubru fil-laqgħa tal-bord iddiskutejna fuq dan, fuq bilna illi membru tal-S tal-JPSG jista' jkun importanti li jkun prezenti jekk nkunu qed nitkellmu fuq programm uh, multianwali tal-Europol. U aħna nistennew illi ikonna E, diskussjoni ma' żewġ presidenti tal-JPSG biex nkunu nafu xiridu verament il-grupp. Għalina u importanti da biex ikonem sens fuq kif din il-parteċipazzjoni fil-board e, jikonsidrawa il-JPSG. Il-proċeduri fuq il-management għandhom e, rwol fil- infurzar u fuq il-konfidenzjalità. L-artiklu 1 li ta' regolament fih lista ta' dokumenti li jistaw iġużati. Naturalment, ehm, skont il-ħtieġa ta' diskrezjonalità u konfidenzjalità. U daw għandhom ikunu miftuħa għal revizjoni Grazzi u l-mistaqsijiet l-oħra kienu l-sur Sur Butarelli. Biex nirrispondi għall ewwel waħda jiena nistanajt li naqbel miegħek perfettament, peress li il-protezzjoni ta' data hija eh, parti minn approċċ ta' trasparenza u allora trasparenza wkoll jaqdem biex tiżgura l-persuni fuq eh, il-legalità u l-ġustizzja u l-mistoqsija pratikament risposta hija li aħna jew għaj u se nagħmluha fil-ġimgħat li ġejjin. L-Europol hija entità illi għanda ħafna mill-prinċipi ta' data protection eh, anki f'ħafna istituzzjonijiet. Anki jekk regolament u reġim eh, waħdu, standalone. U b'dan il-reġim aħna għanna l-possibilità nanticipaw il-prinċipju ta' accountability li se jiġi applikat anki fil-istruzzjonijiet l-oħra. Dan għax fisser, ifisser li se jkun eh, ikun hemm bidla minn ex post għal ex ante. Il fid-data control l-Europa għandu jagħti iktar milli hija allokaw E, e responsabilitajiet. Iridu jkun biex jgħatu il-uffiċjali ta' data protection risorsi biex jisir jisiru f'mod indipendenti u effettiv u jridu jirrispondu għal dawn il-mistoqsijiet. L-iskambi regolari li għanna fil- kull xarej u ma inkoraġanti u l-istess messaċu kol koll nistaw najdu illi rajna mm, mal-bord tal-Europol ehm, li kena l-ġimali għaddit. Imma rridu namlu anki il-kontrolli tana u dan huwa propju inkluż fi regolament li ġi programmat u organizzat bħala waħda mill-prioritajiet Aħna l-autorità ta' supervizjoni mill-ewwel ta' Mejju u diġà għadna li se jkun hemm ispezzjoni li se ntemmu sal-aħar ta' sena. Rridu nistennew mis-senjal tal tal-autoritajiet nazzjonali għax rridhom l flimkien mal-oħrajn. U anki l-elementi huma sors importanti ta' informazzjoni fil-kas ta' ksur, ksur ta' sikurezza, eccetera. Fik li miħor il-kontroll ma jsirx biss bl-ispezzjonijiet imma anki b'istrumenti multipli u konverġenti. U l-aħħar mistoqsija rigwarda it-trasferiment ta' data lejn pajjiżi terzi. U hawnhekk <coughs> bħala pala leġislaturi intkom inkludejtu fil-regolamenti ġdid il-prinċipju li skontu id-dejta għandhom jiġu trasferiti lejn pajjiżi terzi uh, korpi ta' infurzar u organizzazzjoni interna, internazjonali sakemm dawn l-entitajiet joffru livelli ieħor ta' protezzjoni tal-istess data. Allora waqt li huwa faċli li wieħed jimporta data minn dawn il-pajjiżi, it-trasferiment ta' data barra mill-Unjoni Ewropea skont il-Trattat eh, ta' Lisbona eh, jitlob ċerti salvagwardi, imma l-esperienza li għandi, per eżempju fuq l-Olaf u anki il-Akas li kenna, juri il-sharing effettiv jista jiseħ anki fil-kas li għandhom jiġu identifikati dawn is-salvagwardi. Għal dastant it tini sezzjon ta' regolament tal-Europol fih modi differenti u proċeduri u salvagwardi li jedependu mill kontest Jista' jkun illi l-pajis fih reġim għawi u sodisfaċenti ta' data protection jew jista' jkun bħal dak li jiġri f'ċerti pajjiżi dana u applikabli biss għal ċerti awtoritajiet ta' infursar tal-liġi. Għal daqstant l-Europol tista' tidħol f'tejm ta' kooperazzjoni u mbagħad aħna nivverifikaw ir-raġonevolezza. Jena daqstant mm, minix daqsek imħasseb għax l europont tista' tkompli taħdem b'mod attiv biex taqsam l-informazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-esperjenza li kellna magħhom fuq il-ċentru ta' ċiberkriminalità huwa eżempju eccellenti. Dana kien qabel dan ir-regolament imma din ir-esperjenza hija riflessa pożittivament fir-regolament aħna mbagħad naraw x'inhu ma l-enerġiji l-oħrajn kollha u nassistu l-Europol biex inkunu nistgħu nidentifikaw eh, it-triq tajba u dan nagħmluh mill-iktar kmini possibbli. Jiddependi mbagħad mill-bżonnijiet ta' investigazzjoni. Grazzi. Melissa nisimgħu lil Marita Karamaldi. Grazzi. Żewġ mistoqsijiet. għal President tal Management Board u anki għal eh, Surbutarelli. F'din l-evoluzzjoni fil-missjoni tal-Europol hemm mm, kwestjoni fuq id-diffikultajiet li joħorġu fil-kooperazzjoni bejn autoritajiet fl-Istati membri fuq livell operativ. U parallelament il-Task Force ta' Fraternità li ġiet stabilita eh, skont l-autoritajiet franċiżi biex ikunu jistaw jappoġġaw l-investigazzjonijiet fuq il-attak terroristiku ta' novembru tal-2015 f'Pariġi. fuq il-ċentru kontra terrorizmu kif jista' jaħdem u anki bħala il-supervizur tal-data protection fuq l-iskambju mal-Europol u l-Eurojust. Inti taħseb li dana qed jaħdem bl-aħjar mod? Taħseb li l-Istati membri kollha qegħdin jikkontribwixxu? Għal biex dana jaħdem tajjeb? U issa Matik Dragan, Slovenja. Grazzi, President. Id-drittijiet tal-bniedem minnaħa waħda u s-sikurezza minnaħa l-oħra. Ah, huma żewġ valuri li huma esklużivi reċiprokament u li ċittadini Ewropej m'għandhom qatt jażlu bejn dawn iż-żewġ estremi. U jiena kuntent għal stant li sissa f'dan il-grupp fuq il-, -grupp fuq il JPSG kulħadd qed jitkellem fuq dan il-bilanċ u u għana ninkludu żewġ valuri fil-ħidma tagħna. Għandi eh, mistoqsija għal president tal-board. Ir-riżultat ħari tal-iskrutinju tal se jkun se jkollna rakkomandazzjonijiet, linji gwida, ħtiġijiet u għal min min se jkun l-utent tiegħu dan? Il-presidenza. Għanna xie problemi għal-membru estonu. Għanna problemi ta' interpretazzjoni. Ah, ok, irranġajniju. Nistaw nkomplu. Grazie.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 se, če ne bo efekta, če teh zaključkov se ne bo upoštevalo. Hvala za odgovor. U xieġri jek dawn ir-rakkomandazzjonijiet imbagħad ma jiġux eh, konsidrati. Grazie. Melissa nati il-mikrofonu li sur Leonidon mit-ċipru. muxaw iħat, forsi? U f'dan il-kas, forsi t-ixtiq t-rispondi għal-mistoqsijiet. Il-president tal-bord un bat sur Butarelli. President tal-bord. Grazie. Grazie tal-mistoqsijiet. Mela, fuq il-problemi illi huma l-iktar komuni. Il-kwestjoni ta' terrorizmu din hija waħda mill-prioritajiet ċentrali tal-Europol. U l-iktar ħaġa importanti kif narajni għal kwalità tal-informazzjoni u l-iskambju tal-informazzjoni. U mhux biss fl-Europol imma anki mal-Istati membri. Meta nitkellmu fuq eh, dak li għamlu fl-Europol u fuq il-prodotti aħarin tagħna u x'nista' nagħmlu u nistgħu nagħtu l-Istati membri, dan kollu jiddependi mill-input li konna mingħand l-Istati membri, jiddependi mill-informazzjoni li tuna huma u l-informazzjoni u l-kooperazzjoni li għandna mal aġenziji differenti. Kooperazzjoni bejn korpi ċivili u umanitari. U fuq il-kwistjoni principali, forsi nishti najċa fuq il-kwalità ta' informazzjoni u x-soluzzjonijiet aħna nistaw nistaw nużaw uh, il-interoperabilità, però anki hawnhekk biex inkunu nistgħu niskambjaw l-informazzjoni, jrid ikollna l-informazzjoni l-ewwel net. Irid ikollna xi informazzjoni x Din hija bażika. Mbagħad kien hemm mistoqsija oħra fuq il-qorti tal-awdituri u l-follow-up. U kif deġa għatjena fil-diskors taftuħ il-board jistenna ħafna mill-kooperazzjoni tal-board mal-JPSG u kif jiena għat il-punti ta' kooperazzjoni huma uh, attivitajiet uh, fi żmien twil u azzjonijiet li nixtiequ nieħdu fil-futur. Fuq ir-riżultat ta' din il-ħidma ta' supervizjoni, aħna nistaw najdu li għanna proċeduri ta' kooperazzjoni, però li konna dialogu u konsens ja u waħda iktar affarijiet importanti. U allura jiena nistenna illi nifmu li xuxin u jiena konvint illi kemm il-bord tal-Europol kif ukoll il-JPSG se jaħdmu flimkien u jikoperaw u dana se jkun ta' beneficju reċiproku. Dan huwa wieħed mill-aspetti prinċipali. Issa jekk dan għandux iwassal għal sanzjonijiet, jiena mm, jiena ma tanċina um, favur e sanzjonijiet Jekk aħna nistgħu nsibu uh, soluzzjoni komuni u, u nifmu li xulxin, allora probabbilment ma jkunx hemm bżonn ta' sanzjonijiet. Grazzi. Is-Sinjor Buttarelli issa. Fuq eh, il-taqsim ta' informazzjoni ħanitkellem bħala membru tal-ġudikatura fuq il-leġislazzjoni antimafja intelligence din hija storja eh, ila teżisti l-prudenza illi l-informazzjoni ma tantx aħna kontenti li naqsmuha din hija kullimkien teżisti internazzjonalment mhux biss fl-Europol. Meta jiena mort għamil żjara fl-Europol meta nqabbel biex nqabbel mal- esperienzi li kelli li moddi rajt li MTT li l-organizzazzjonijiet qed jibdew jiskambjaw l-informazzjoni b'mod li ma li xurillu ma stajniex niprevedu. U dan jfisser li l-Europol li miexi fid-direzzjoni tajba biex jibni l-aħjar approċċ. U provajna anki nikkontribwixxu fir-rakkomandazzjonijiet eh, fuq il-guidelines li qed jiġu diskussi attualment fil-Europol meta aħna rekkomendaw Eh, min qed jaħdem għal-lima għanijiet. Dana jista jgħin l-organizzazzjoni jifem aħjar il-kuntest u xużi ulterjuri jistaw eh, jiġu previsti. Eh, l-iskambju ta' informazzjoni u koll jiddependi minn dispożizzjonijiet speċifiċi fil-leġislazzjoni ġdida tal-euro ġust u f'kuntesti oħrajn u dana mistaw mm, najdu illi sejru trattati iktar speċifikament fi snin li ġejjin. Għalix l-Europa trid tissemplifika eh, din il-galassja ta' networks differenti fil-infurzar tal-liġi u kooperazzjoni ġudizjarja. U allura aħna nishti unikommentaw nikkommentaw l-inizjativi reċenti fuq l-interoperabilità kienu qegħdin isegwu il- eh, dan li fissar ta' komitat, aħna nixtiequ li illi eh, eh, l-autoritajiet għandhom jaqsmu iktar. Fuq it tini mistoqsija. Dawn u mhumiex proposti, dejna eh, hija is-sitwazzjoni attwali meta nqabluha mal-JPSG. Aħna nistaw anki jekk naraw li l-Europol ma, ma, ta, ma, ma tobdinix biex najdu għek, ma tagħmilx kif qed najdu aħna, nistaw nammunuha u nistaw nagħmluh anki dana l istituzzjonijiet oħrajn, nistaw nibatu anki nistaw nimponu l Europol eh, proibizjoni eh, temporanea anki u nistaw anki natu eh, kwestjoni niproponu kwistjoni l-Europol jew anki lilkom lil jpsg u naturalment anki l-Qorti tal-Ġustizzja. Imma eh, jiena naħseb li aħna qatt ma nasa nagħmluh da dan dan id-dritt, dan din is-seta aħna qatt ma se neżerċitawha. Għax wara kollox dak li huwa importanti għall-Europol huwa illi eh, naġixxu għabbażi ta' sistema ta' fiduċa U sinjali li kelli ma direttur Rob Weingreit u il-membri tal-bord ma inkoraġġanti. U naraw fiex li ġejjin ikkaħniġ verament sejrin fitri tajba. Grazzi, Sur Buttarelli. Issa l-kollega tal-Parlament Ċipriot. Is-Sur Leonidon. Grazie, President. Nifraħ lilkom tal-prezentazzjonijiet eccellenti, tal-kellima kollha, kienu interessanti kollha, e permettuni namel mistoqsija Astur Buttarelli. L-għonet jina nesprimi soddisfazzjoni fuq id-deċizivita illi inti t ikun hemm bilanċ bejn is-sikurtà u l-protezzjoni ta' drittijiet individwali meta wieħed is l-ispeċifiċitajiet tal-proċessar tad-data fl-Europol u fil-qafas tal-kontroll tal-regolament ta' Europol. Mistoqsija għadi, kif taħseb li l-ħidma tiegħek se tinfluenza id-deċiżjoni reċenti tal-qorti fuq il-ftehim tal-Unjoni Ewropea mal-Kanada fuq il-lista tal-passiġġieri? u kif nistaw aħna nikalmaw il-bizat il illi dana eh, produċa. Grazie. Issa nisimaw minant il jeroslav Paxka, Slovakia. Grazzi, President. Mistoqsija l-Europol fost istatat taħħa għanda attivitajiet illi jiġu eżerċitati fl-istati membri. U jena nishtiq nkun naf jekk il-JPSG ux se jkun informat fuq miżuri illi jittieħdu din il-kapacità, ċoħe fit-territorju tal-Istati membri biex din il-ħidma tkun tista' tiġi koordinata fl-Europol. Grazzi. President tal-Bord, Eh, biex jitina l-ewwel risposta, mbagħad wara sur Mutarelli. Eh, Aitäh, eh, ma saan praegu küll pikk. Grazie. Nista nirrispondi għal mistoqsija ta' Slovakkja, ekfim ta' sow fuq il- eh, fuq il-kuxenza eh, tal-ħidma tal-Europol. L-Europol hija istituzzjoni illi għanda uffiċjali ta' komunikazzjoni fl-istati membri u kull jum jieħdu sem fil-task forces u fil-pjanar tal-operazzjoni differenti. U nista' ngħidilkom illi tutti eh, l-Istati membri kollha huma eh, huma informati fuq l-attivitajiet tagħna importanti. Grazzi. Buttarelli, fuq il-PNR, nishta nishtiq ngħid li dina mhijiex ħaġa ġdida għax il-qorti diġà intervenjiet iktar minn darba waħda fuq il-prinċipi il ta' neċessità u ta' għandhom xi rispettati fil-prassi fuq u di darba fuq il-PNR. U dana wara talba tal-Parlament Ewropew biex t-sodisfa ċerti mm, dubbi fuq il-koerenza ta' ta' ftejim u l-qorti ma għalieċ illi eh, il-ftejim mux tajjeb, imma naturalment em xi vojt u l-issa eh, sejim tlew eh, Il-Data Protection Supervisor aħna ħbib tal-qorti, aħna jistidnuna li nkunu prezenti meta jkun hemm kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-data. F'dan il-każ il-qorti il qorti konsidrat ħafna mill-kommenti proattivi tagħna. U ħafna kummenti aħna naqsmuhom na fuq altri ftejmiet tal-PNR jew anki abbozzi ta' ftejm u jew anki uh, regolamenti oħra. Jien naħseb risposta għandna nfittxuha eh, fl-esperjenza illi l-lum qed insibu dejjem iktar koerenza dawn huma kollha sistemi li huma frammentati waqt il-dimensjoni kriminali hija transkonfinali. Allora li ħaġa importanti hawnhekk hija li nkunu globali, ma nistax nifhem għaliex għandu jkollna approċċi differenti skont il-pajjiż li qed jirċevihom. Allora hemm bżonn issa nibdew approċċ iktar globali u nejni konsidraw anki il- messaċ eh, tal-qorti illi titlobna nkunu iktar effettivi pero anki selettivi fil-ġbir u l-zamma ta' data bħala kondizjonijiet li ikun possibli li wieħed ir-riżultati jiksibhom b'mod ieħor. Jiena naħseb illi eh, mixin fi triq tajba pratikament. Grazie Buttare, Mr. Butarelli. U anki l-President tal-Bord. Issa komplu. għax għanna ħidma importanti u dimna fuq diskussjoni ta' regoli ta' proċedura. Nitlobkom timlew il-cards ta'kom u tatihom l persuni li qegħdin fil fil awla qed eh, nitkellmu fuq reglu ta' proċedura u anki il prezenza tal-parlamenti tal-Unjoni Ewropea konna bilna fuq ċerti modalitajiet tal-ħidma tal-JPSG E, fil-laqa li saret fi Bratislava. Allora għanna dawn il-konklużjonijiet u issa bħala ko-presidenti Is-sur Moraes u is-sur Aige e preparaw abbozz Eh, li qed jippreżentaw biex ikunu biex jiġu emendati anki biex inkunu nistgħu nużawhom anki forum oħra ta' eh, kooperazzjoni interparlamentari fl-Unjoni Ewropea. Il-JPSG miex konferenza interparlamentari fil-fatt. Kif għalu ħafna kellima oħra waqt il-laqa ta' Bratislava. U allura fil-preparazzjoni tal-proċedura ipprovajna e nistabilixu għafas sempliċi biex il-JPSG ikun jista' jaħdeb mod effiċenti u fl-istess ħin trasparenti. Ċevejna emendi mill-Bundestag Ġermanis kif ukoll mill-Parlament Irlandiż mill-Kortes Ġenerali Espanjola, mill-Senat Franċis, mill-Parlament Kroat, mill-Kamra tal-Rappresentanti Ċipriota u l-Assemblea Nazjonali Ungariża. L-emendi li rċevejna ġew miġbura f'tabella illi nistaw nużaw bħala bazi għal eh, diskussjoni il-lejla għada fil-ħodu. Barra minn dawk l mendi il-President tal-Affarijiet Ewropej tal-Komitat tal-Affarijiet Ewropej tad danimarka u kol bat itra lil ko-presidenti tal-JPSG. Itra illi fija proposta għal emenda oħra. U nishtiq infakkar li Danimarka miex membru tal-regolament tal-Europol, però ġew mistiedna għal biex jiġu fil-laqa tal-JPSG. Ġew mistiedna mill-presidenti attuali, id-Danimarka hija osservatur. U ir-rappreżentanti danizi kemm il-parti tal parlament Ewropew kif ukoll minn parti ta' Danimarka nisimgħu minn għandhom eh, biex ikunu jistgħu jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom. Nii, head eh, komal pulsoriks. Grazzi kollegi, minnħati għajja bħala ko-president. Xtieq, illi niddiskutu hawnhekk il-proposta fuq regoli ta' proċedura u l-emendi u l-enin proposti f'konformità ma' dak li ġi diskuss fil-konferenza ta' Bratislava kif ukoll fil-proċedura ta' kooperazzjoni nixtieq ngħid li skont artiklu 51 tar regolament Europol dan l-artiklu ħajġi fissat bħala l-bazi legali ħajkun hemm erba' nies mill kull wieħed mill-Parlamenti Nazzjonali mbagħad ikun hemm nies mill-Parlament Ewropew. Ħajkun hemm żewġ laqat fis-sena, it-tieni laqa ħassir fil-Parlament Ewropew u l-ewwel laqa fil-Parlament tal-pejs li kollu l-presidenza. Iż-żewġ laqat ħajkunu ko-presiduti mill-presidenza tal-Parlament Ewropew kif ukoll mill-presidenza tal-pajjiż li jkun qed jippresjedi eh, skont eh, ir regoli ta' proċedura il-lingwi użata ħajkunu l-Ingliż u l-Franċiż. Aħna għadna wkoll li ħajkun hemm il-prinċipju ta' konsens fil-ħidma tagħna, ġifieri eh, sottomissjoni ta' dokumenti kif ukoll fit-tressieq ta' emendi għall proċedura Dan biex niġbor naqra l-elementi ewlenin Nemeni li eh, il-kol kellkom iċ-ċans eh, taqraw il-proposta jew ta' tuwa daqqatajn fuq elementi proposti eh, nixtieq ngħid illi kien hemm uħut illi ġibdunna l-attenzjoni partikolarment l-ewwel net fuq it-trojka, tieni il-mekanizmu ta' teħita ta' deċiżjonijiet, it-tielet ir-reġim lingwistiku, ir-raba' is-segretarjat u referenza segretarjat u ħames punt l-idea jew nkella l-bżonn li konna gruppi ta' ħidma sekondari, sub-working groups. Jekk intom tixtiequ eh, turu il-femmet tagħkom fuq dawn il-kwistjonijiet, ikunu eh, nistgħu naraw naqra kif nistgħu eventwalment naslu uh, għal aħħar verżjoni ta' dawn regoli ta' proċedura. Grazzi. Naħseb li biex nifaċilitaw din id-diskussjoni ta' min iżidi l-informazzjoni li ġejja. L-ewwel net ħanad il-kelma lil dawk il-parlamenti illi resqu l-emendi biex bekk ikunu jistgħu jippreżentaw fil-qasir. Il-koll ħajkollhom 3 minuti imbagħad wara Naddu l-kelma l rappresentanti ta' Danimarka biex huma wkoll ikunu jistgħu jippreżentaw il-proposta tagħhom. Imbagħad wara illi dak il-kelliema jintervjenu għal 3 minuti l wieħed naddu l-kelma lil kwalsiasi delegazzjoni li tixtieq titkellem u għal darb'oħra kull delegazzjoni għandha 3 minuti. Ippermettu li nfakkar illi tul dan l-ewwel skambju inizjali ta' femijiet lan huwa illi dak li jkun jispjega l-pożizzjoni u l-istennijiet tiegħu. Imbagħad għadha jkun t-tieni sezzjoni fuq dawn ir-regoli ta' proċedura tibda fil-11. Nittama li f'dik is-sezzjoni kun nistgħu nadattaw ir-regoli ta' proċedura. E nibdew diskussjonijiet tagħna. Nibda billi ngħaddi l-kelma il-delegazzjoni ġermaniża. Huma diġà ġew kuntattjati u qalu li jridu jieħdu l-kelma fuq dan is-suġġett allura meta jkunu lesti jekk irribhom jistgħu jieħdu l-kelma. Sehr geehrte Herren Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst bedanke ich mich auch. Eh, President, Aziz President, Aziz kollegi, eh, permettuli li eh, n-intervjeni għawnek għannom tal-Bundestag Ġermanis eh, u nirringrazzjakom għal dan la bozz ta' regoli ta' proċedura. Titkermu għawnek dwar it-twaqif tal-JPSG u dak li għanna għawnek u pass importanti biex nominitoraw dak li għanna fil-regolament Europol. Tres u punti importanti iżda għanna numru ta' punti li ħasbuna. L-idea hawnhekk hija li jkollna kontroll effettiv politiku ta' Europol. U allura nemmen li mhux sempliċement qed nitkellmu dwar skambju tal-aħjar prassi. Rridu għalhekk konna l-istruttura organizzattiva x-xirqa biex nkunu nistgħu u ħidmietna. Nixtieq ngħid illi rrid ikun trojka tal mamula mill-presidenza preċedenti preżenti u dik futura biex bekk huma jisiltu konklużjonijiet dan dan isir ukoll fi kowza li hija entità interparlamentari u hija proċedura li s-soltu wieħed isegwi fit-twetti eh, ta' tal-iskrutinju. Nixtieq niżgura li jkollna wkoll sottogruppi li indirizzaw kwistjonijiet komplessi bħal pereżempju l-protezzjoni ta' data kif ukoll ir-rabtiet ta' Europol ma' pajjiżi terzi. Dawn eh, il-ħidmijiet dettaljati jridu jkunu kontrollati u eh, naħseb li wkoll jistgħu taffu mill-pis ta' żewġ laqat fis-sena. Naħseb il-kuntatt eh, għandna nżommuħ permezz ta' proċedura bil-miktub eh, written procedure biex bekk nżommu l-ispejjeż eh, minn tal-inqas. Nixtiequ naraw ukoll it-twaqif ta' segretarjat illi ħejji laqat tagħna. Segretarjat illi kunu ukoll involut biex jgħaddi dokumenti u mistoqsijiet minn u lil Europol nemnu li segretarjat għandu jkun mamul minn personal ġej mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Parlamenti Nazzjonali. Fuq eh, kif għanna naħdmu nemnu li għandu jkun hemm biżjed flessibilità l-Parlamenti Nazzjonali biex ikollhom jew xi ħadd illi jistaħdem minn pajjiżhom jew nkella xi ħadd ippostjat fi Brussell. Issa għandil l-kelma lill kollega xpinrap illi spiega naqra iktar kwistjoni fid-dettall. Sur President, eżis kollegi, il-kontroll effettiv iżerġetat minn dan l-organu l-ġdid, minn din l-entità ġdida li qed noħolqu, jrid ikolla biżejjed informazzjoni. U allura fil-fema tagħna hija kruċjali illi jkunu nistgħu nresqu mistoqsijiet lil Europol kif ukoll lil EDPS. Importanti li hawnhekk għandna strument ta' kontroll parlamentari. Dan għandu jkun nizzel b'mod espliċitu fir-regoli ta' proċedura. Irrid ikun għandna proċedura li fejn tal tkun tista' ssir bil-miktub u dawn il-punti mbagħad jiġu konsidrati fiż-żewġ laqat li konna kull sena id-dialogu li isir eh, fil-laqat. U irrit ikonna rwol sħiħ minn l-qat ta' skrutinju. Naħseb eh, illi tal eh, ta' dokumenti bil-miktub xkultant jista' jkun li ikunu dokumenti li l-JPS ġieqas biss ikun jaf dwarhom parti mill minn dan l-aspett huwa l-espansjoni ta' reġim lingwistiku. Dan nemmen li jista' jiġi faċilitat permezz ta' ktir diskussjoni mal-Parlamenti Nazzjonali. F'waħda mill-emendi tagħna indirizzajna l-fatt li dokumenti kollha tal-laqat iridu jkunu disponibbli għal Parlament Ewropew u għal Parlament Nazzjonali kollha għal fini lingwistiċi ukoll. Nissuġġerixxi illi għannom tal-membri tal-Bundestag naħdmu b'mod konsultiv fuq dan jiena kontent illi kien hemm emendi pożittivi li tresqu mill parlament Nazzjonali taħ oħra u nissuġġerixxi illi għanna biżej nallokaw biżejjed ħin għal dan id-dibattitu importanti. Grazzi. Grazzi ħafna il-rappresentanti tal-Bundestag. Eventualment, mbagħad eh, ikun hemm ċans illi eh, tikkommentaw iktar u kien hemm reazzjonijiet. Eh, issa, ngħaddi l-kelma li delegazzjoni Irlandiża. Rwana retta jieb President, kollegi, għannom ta' delegazzjoni irlandiza, jena ta' sew kontent illi jgħata unek, nishtiq il-faħħar il-dawk il-ħidma ta' daw kollha u nilqa l-fatt li hawnhekk għandna impenn li ħajkun wieħed ta' suċċess tassew kontentu kolli li għanna rappresentanti tal-presidenza estona hawnhekk fil-parlament nemmen li hawnhekk deċiżjoni illi naqax naftit snin ilu fit-trattat għanna dover lejn iċ-ċittadini tagħna. Għannhom ta' ċittadini irlandiżi illi qed nirrappreżenta hawnhekk nixtieq ngħid illi tassew eċitati illi naraw li kunem skritonju kif suppost ta' Europol, pero għanna ċertu tħassib, fil-fat ressaqna ċertu emendi, l ewwel emenda illi ressaqna titkellem fuq eh, il-ħin għal-kerma l-speaking time. U għal-fema tal-Komitat tal-Ġustizja fl-Irlanda illi meta n-nies jiġu għawnek eh, jihdu, jihdu sem ikollhom biżejjed ħin biex ikunu jistgħu jippreżentaw il-każ tagħhom. Nemnu li eh, żmien xiera eh, għandu jiġi allokat lilhom dan iż-żmien illi aħna nissuġġerixxu li jkun ta' ħames minuti mhux ta' tlieta. Nisħu li dan il-ħin jingħata lill parlamenti Nazzjonali partikolarment biex ikunu jistgħu jresqu l-każ tagħhom kif suppost u biex is-seta ta' skrutinju tkun tista' issir bla xkiel. Fuq il-votazzjoni, il-fema tal-Parlament Irlandiż huwa li fil-waqt li kulħadd il jilħaq konsens, sfortunatament mhux dejjem possibbli. Eh. U eh, nemnu li eh, Iva, kieku l-ideali maġġoranza ta' żewġ terzi, pero aħna nistaw niddiskutu, miftuħa, diskussjoni fuq dan, pero nemnu il-konsensu kifat diffiċ biex niksbuħ dejjem u allura biex kull parlament ikollu sej effettiv tiegħu nemnu illi flok maġġoranza kwalifikata għandu jkollna maġġoranza ta' żewġ terzi fuq l-interpretazzjoni u il reġim lingwistiku jiena bdejt eh, l-introduzzjoni tiegħi billi tkellimt eh, bil-Irlandiż eh, u hija lingwa rikonoxxuta lingwa għadha mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea U għallura nemmen li dini għaw kol għandha tkun parti mis-servizz ta' interpretazzjoni hekk kif eh, ikun hemm deliberazzjonijiet. Iżda aħna nistgħu naħdmu mal-kollegi fuq dan. u wkoll emenda teknika x'nissuġġerixxu qed ngħidu eh, buy, rridu ngħidu buy flok from eh, fit-tieni linja. Nemnu bisħieħ li għandu jkun hemm mekkaniżmu strutturat u uffiċjali ta' rapportar u dan għandu jkun bħala parti għandu jkun niżel bħala parti mir regoli ta' proċedura. Bħala rappreżentant fil-waqt li l-prassi standard li jkun hemm rapportar, però nemnu li din il-proċedura għandha tkun formalizzata. Hija xi ħaġa illi jekk tixtiequ ta' min inniżluha fir-regola ta' proċedura. Fl-aħħar nixtiequ naraw li f'dan il-proċess wara sentejn inħarsu mill-ġdid li regola ta' proċedura u naraw li qed navolvu, qed nimbidlu kontinwament irridu naraw naqra kemm il-ħidma tagħna effettiva u fl-istess waqt inkunu possibil jizomu l-possibilità li nbidlu ir-regoli biex ikunu eh, jaqdu iktar il-fejni tagħhom għandna emendi f'dan ir-rigward għal darbohra l-esti li nikkompromettu, eh, nħu kompromess, Iżda nasbu li rappresentant eh, tana fuq il-bord ta' tmexxija importanti li konna rendi kont tijaw dinja xaħġa li ma nistawx eh, nċedu fuq għal-istess fuq in-nies li jena taw bizzejet ħin għal-kelma meta huma jivvjaġġaw hawnhekk din hija kwistjoni fundamentali għalina. Iżda, kollox ma kollox, aħna pajjiż zaħir, sfortunatament eh, il-kriminalità m'għandix frontieri x-xogħol ta' Europol huwa wieħed kritiku biex jindirizza il-kriminalità internazzjonali u terrorizmu internazzjonali u wkoll kritiku li konna supervizjoni politika tax-xogħol ta' Europol. Nemnu illi eh, din sessjoni inaugurali eh, tingħata bidu għal dan din sorveljanza politika ta' Europol. Grazzi. Muchas gracias, querido colega. Ahora vamos a dar la, la palabra la delegazzjoni. Kollegi, e jissa naddu l-kelma l delegazzjoni Spanjola mill-Cortes Generale Spanjola. Irwan of senaret tajjeb. Sor President, eżis kollegi l-Parlament Spanjol, kuntent li huwa parti minn dan il-JPSG li x'nemlu illi l-iskrutinju importanti biex nżidu l-fiduċja ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet tagħna u biex ix-xogħol ta' Europol ikun iktar effettiv. Mhux biss eh, niskrutinaw imma wkoll nixprunaw l-effettività ta' Europol, illa li xed nġildu reati ta' sew serji hawnhekk. Li jistgħu jeddu b'mod serjament eh, frajna f'daw l-aħħar attakki eh, is-sikurtà tal-Istati membri. Dritt fundamentali fil-fema tagħna huwa l-fatt li l-membri tal-grupp ta' skrutinju jkunu jistgħu jesprimu rwieħhom fil-lingwa tagħhom. U bekk niżguraw li jkun hemm traduzzjoni tad dokumenti l-interpretazzjoni eh, fil-parlamenti meta il qat ma jisirux fil-parlament Ewropew u din miex biss eh, dritt eh, li għandhom il-membri tal-parlamenti, pero inħossu illi meta għanna mistiedna, qed nitkellmu dwar speċjalisti nis tekniċi ta' fi settura illi jkunu jistgħu jesprimu bil-lingwa li jħossuhom l-iktar komdi fiha biex bekk nkunu nistaw nifmu eżattament qed jippruvaw jaddulna. Nkunu nistaw ukoll insaqsu uh, mistoqsijiet iktar pertinenti. Qed naraw li anke delegazzjonijiet oħra qed jagħmlu uh, talba simili, ġifieri li l-parlamentari jkunu jistgħu jużaw il-lingwa tagħhom. Dan huwa iktar u iktar importanti meta nitkellmu dwar grupp ta' skutinju, għed mux għed biset nitkellmu dwar membri tal-Parlament Ewropew ma' wkoll membri ġejjin mill-Parlamenti Nazzjonali. Rridu nieħdu konsiderazzjoni il-fatt eh, li nżommu budget limitat, però hemm ukoll id-dritt tal-parlamentari u tal-esperti kifatt illi jkunu mistiedna illi jkunu jistgħu jesprimu rbieħhom fil-sien ommum jew fil-lingwa tal-preferenza tagħhom. Rridu niżguraw illi dan id-dritt jiġi żgurat. Grazzi, kollega, ħna nkunu qed inwieġbu għal dan iktar tard. Issa naddu l-kelma lid-delegazzjoni Franċiża. Jekk joġbok ewe. Grazzi, Sur President. Grazzi, permettili l-ewwel net li nifraħlek għax-xogħol li sar taħt il-presidenza Estona kif ukoll mill-Kumitat Libe tal-Parlament Ewropew u nixtieq eh, ngħid eh, li kien hemm segwitu eh, serju ta' kummenti imresqu imresqa mill-Parlamenti Nazzjonali il-rappreżentanti tagħhom intaqgħu nhar 22-23 ta' April f'Bratislava il-punt tagħna huwa fuq rappreżentazzjoni ta' żewġ għawli jila li aħna għandna sistema bikamerali, għandna sistema għandna Senat u l-Assembleja Nazzjonali, hemm ukoll il-Presidenza illi eh, illi timbidel, rotatorja, nemnu illi il-kontroll tagħna pero importanti li nibqgħu neżerċitawha. L-emenda illi ressaqna Iva ħattu għan konsiderazzjoni, pero il-punt u li nridu res huwa fuq segretarjat. Is-segretarjat li ma semmiex fl-abbozz eh, ta' regoli ta' proċedura mresqa, nemmen li għal-ħidma amministrativa kif suppost tal- JPSG importanti jkun hemm segretarjat li permetti skambju ta' informazzjoni bejn il-membri tal-grupp u regoli ta' proċedura interni tal-grupp iridu jgħidu illi s-segretarjat kun iktar operativ jekk ikun hemm netwerk ta' segretarjati ta' kumitati kompetenti fil-Parlamenti Nazjonal ġviri dawk tal-affarijiet Ewropej u pereżempju dak tal-affarijiet legali u flimkien ma' Kumitat Libe, per eżempju, fil-Parlament Ewropew. Nixtieq insemmi l-artiklu 3.6 tar regolament tar regoli interni tal-konferenza msejħa tal-artiklu 13 illi propju jitkellmu fuq il-ħidmiet ta' segretarijat u fuq il-networking meħtieġ nemmen li dan jorbot u komplementari ma' dak illi semmu rappresentanti tal-Bundestag. Ta' sew interessat illi nkun nkunu mismu għajn u li tieħdu konsiderazzjoni din it-talbatana. Grazzi, aziz kollega. U wissa, naddil kelma l-delegazzjoni ċipriota mbagħad lill-Ungerija. Imbagħad nixtieq li nressaq il-kummenti tagħna bħala Parlament Ewropew eżatt wara, għal għaliex irrid ngħaddi mbagħad ikollna ngħaddu għal kwistjoni ta' Danimarka li nixtieq nqattaw iktar ħin fuqha. Indipendentement minn jekk kollegi jixtuqux jieħdu l-kelma jew le, dawn ħajkunu jistgħu jamluħ eventwalment. Issa il-kelma l ċipru. Grazzi, eh, Sur President, eżis kollegi. Nemmen li hawnhekk għandna biċċa xogħol tajba li saret għandna tekst konċis li fuq resaqna numru ta' emendi kif għamlu parlamenti oħra ħanżon fil-qasir jiena ħana me referenza għal dawk li huma l-iktar punti importanti fil-waqt li nirrikonoxxu eh, l-interessi tal-oħrajn, eh, il-bżon li l-oħrajn ikun jistaw jintervjenu, li kun jistaw juru prekupazzjonijiet tagħhom. F'artiklu 2, iktar preċiżament, aħna suġġerejna illi nżidu xi ħaġa f'2.2 u 2.3. X'inhuwa l-għanda dawn l-emendi eh, illi noħolqu distinzjoni bejn il-kontroll demokratiku li għandha tkun proċedura interna kif diġa iqisu ir-regoli ta' proċedura. Pero dan irid isir wara konsens bejn il-membri tal-JPSG. Rrit ikonna iktar kompetenzi għal sati membri meta mqabla ma' rappresentanti tal-pajjiżi terzi. Mbagħad il-proposta ta' emenda oħra fuq 2.3 3.2 fuq eh, il-dati tal-laqat dawn iridu jieħdu konsiderazzjoni ir-rwol tal-JPSG fil-qafas tal-abbozzar tal-programmar multianwali. Dan importanti biex bekk in-negozjati dan il-JPSG jista' jkollhom impatt veru fuq eh, il-programm politiku illi irid jiġi adottat sa 30 ta' Novembru. L-emenda l-oħra hija fuq 4.1 A. anzi, e, aħna nissuġġerixxu illi hawnhekk insegwu il kowza jew kella ċoe il-konklużjonijiet jiġu adottati b'unanimità. Bekk l-astensjonijiet ma jwaqfux l-adozzjoni imma huma ikkonsidrati f'deċiżjonijiet rilevanti jew kellha konklużjonijiet biex bekk nkunu nistgħu nieħdu konsiderazzjoni tħassib ta' dawk illi għandhom dubji fuq din il-proċedura ta' maġġoranza kif hija prezentata fuq 4.5 et nissuġġerixxu kal biex ikun hemm regolament li jaħdem tajjeb bilieħu inkonsiderazzjoni tempestika u jkun hemm kontroll ta' skrutinju kif suppost. Importanti biex dan iseħ li jkun hemm konsultazzjoni vera fiħdan il-JPSG. Għal dan il-lan Nemnu illi dan mandux allura jillimita ruħu għal interventi orali jew nkella bil-miktub tassew osra. Nemnu illi ikunem, għandu ikunem tressieq ta' kommenti bil-miktub fit-tul. Grazzi, kollega. Issa, naddu il-kelma l-delegazzjoni ungeriza. Grazzi, Sur President, grazzi eżis kollegi. Il-Parlament Unkeris jilqab b'mod pozittiv dan ir-regolament ġdid għal fejn parlamentari. Ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali jrid ikun maġoritarju u għalhekk ir-rwol tal-Europol biex bekk ir-rwol tal-Europol ikun dejjem iżjed trasparenti. Fl-opinjoni tagħna fih dan dan il-mekkaniżmu ta' kontroll irid jinħoloq bilanċ bejn ir-rappreżentanza u s-seta. Aħna għandna żewġ kummenti rigward l-abbozz għal regoli ta' proċedura u nixtieq intennihom dawn il-kummenti tagħna. L-ewwel aħna ma nħossux illi għanna nistabilixxu il-mod kif il-grupp irrit jiltaqa kif u meta jrid jiltaqa b'mod straordinarju, iżda għandu jkun il-Parlament Ewropew u il-Parlament tal-Presidenza tal konsil illi jiddeċiedu rigward dawn il-laqat straordinarji. Rigward ir reġim lingwistiku, l-interpretazzjoni f'artiklu 7 tar-regolamenti ta' Stockholm, aħna inħossu illi rrit jinbidel ir-reġim lingwistiku. Aħna fil-fatt għamilna eh, emenda f'dan ir-rigward. Agradezco. Grazzi ħafna. Nishtiq Nirringrazzjakom għal dawn il-kontributi tagħkom tassew importanti. Nixtieq nitkellem ukoll dwar kemm il-President tal-Kumitat Libes Sur Moraes huwa ġenerus għaliex qed jippermetti li illi inkompli jiena bid-dibattitu. Grazzi, Claude. Mela li nixtieq nagħmel issa rigward il-mod kif ser nipproċedu huwa illi immexxikom xi ftit ħalintom tqisu. Daqsxejn dak li l-Parlament Ewropew b'mod speċifiku il JPSG u 16 il rappreżentant tal-Parlament Ewropew xiddeċidew fil laqgħa li għaddiet Fil-laqa tal-ġimma li għaddiet fi Strasburgu, rappresentanti tal-Parlament Ewropew jirrispettaw ħafna l-opinjonijiet tal-parlamenti nazzjonali iżda li l hekk fil-fat kienem konsens. Etnejt dan, u dan nishtiq ngħidilkom li dan mhuwiex kumment finali u aħari, però nixtieq ngħidilkom illi il-maġġor parti ta' 16 il-membru tal-Parlament Ewropew ħassew illi għandhom jaqblu. Jina ser nkun qed ser naddi l-kelma li Danimarka minnu fih, però l-ewwel il-Ġermanja. Jina ma nixtieqx eh, noħdilkom wisq mill-ħin prezzjuż tagħkom, però nixtieq eh, inkellimkom xi ftit fuq il-punt li trattajna. L-ewwel punt, it-trojka. It-trojka mhuwiex ko Il-JPSG huwa mamul mill-Parlament Ewropew u mill-Parlamenti Nazzjonali. It-tieni mistoqsija li saritilna dik ta' sottogruppi. Il-Parlament Ewropew qal illi jista' jaqbel mal-proposta tal-Bundestag fuq uh, eh, is-sottogruppi, però għandna bżonn iżjed spjegazzjoni. Nitolbu għalhekk il-Ġermanja sabiex tispjegalna. Għaliex fl-opinjoni tagħkom huma meħtieġa li jkun hemm dawn is-sottogruppi meta hekk aħna qed nagħmlu skrutinju parlamentari u dan isir biss darbtejn fis-sena forma regolamentata. Dejjem fuq il-mistoqsijiet tal-Ġermanja, il-Ġermanja talbet li kunem kuntat bil-miktub Iva. Għandhom raġun, L-affarijiet bil-miktub dejjem jiffaċilitaw il-ħajja kemm tal-membri parlamentari kif ukoll tal-Europol. Is-segretarjat mbagħad. Dak li ser dak li ser ngħid fuq is-segretarjat japplika wkoll fil-kuntest kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali. Parlament Ewropew ma jħossx li hemm bżonn ta' segretarjat għaliex l-esperjenza urietna illi is-segretarjat tal-Kumitat Libe tal-Parlament Ewropew huwa professjonali immens, huwa kompetenti u jista' jagħmel dan ix-xogħol mingħajr spejjeż addizzjonali. Nan juri wkoll illi is-segretarjat tal tar-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ukoll huma professjonali mens u huma kapaċi illi jagħmlu dan l-isforz addizzjonali mill-ġdid mingħajr spejjeż addizzjonali. Din l-opinjoni tal-Parlament Ewropew. Bat naddi għal punt ieħor tal-Ġermanja mistoqsijiet bil-miktub, Iva, kif diġa qed il-Parlament Ewropew jaqbel li l-mistoqsijiet isiru bil-miktub, nkunu qed ntejbu l-affarijiet bekk. U issa kumment ġenerali fuq il-lingwi u l-użu tal-lingwi. Dan huwa punt li għajmuh kemm Spanja kif ukoll um, l-Irlanda. Il-Europol tuża biss lingwa waħda biex tul il-ħidma tagħha l-Ingliż. U l-Europol ma tistax terfa peace ekonomiku ieħor, xogħol l-Europol mhuwiex illi jittraduċi x-xogħol. U allura xiġri. Meta niltaqgħu għawek darba fis-sena, jiġifieri darba miż-żewġ laqat li norganizzaw fis-sena, ikunaw il-lingwi kollha offruti, inkluż il-Gaelic. Jiġifieri f'din il-laqa li tiġi organizzata fil-Parlament Ewropew qed nofrulkom l-interpretazzjoni minn u lejn il-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mingħajr mingħajr l-ebda spejjeż addizzjonali aħna nħallsu għall-interpretazzjoni u allura dawn l-ispejs huma inklużi għalina. Meta l-laqa pereżempju tiġi organizzata fl-Estonja, e ngħidu hekk, l-Estonja ser tipprovdi interpretazzjoni minn u lejn l-Estonu u l-istati membri l-oħrajn jistaw jirċivu l-interpretazzjoni fil-lingwa tagħhom billi jieħdu l-interpreti tagħhom U din hija soluzzjoni illi hija l-iktar ekonomika. Għaliex ma nistgħux niddeċiedu min ser iħallas l ispejs tal-interpretazzjoni jekk mhux jekk ma nagħmlux hekk. Mbagħad il-komment tal-Irlanda, rappreżentant tal-Komitat tal-Affarijiet Legali, Iva, naqbel li għandu jkun hemm limitu ta' żmien aħna naqblu però ukoll aħna nħossu kol palkom il-3 minuti ta' diskors mhuwiex l-ideal u xigultant il-ko-presidenti iħallu l-membri jitkellmu xi ftit iżjed, xi kultant anke l-ħames sitt minuti. Ovvjament dan jiddependi mill mm, kif tkun mixi jallaqa. Il-konsens imbagħad. Mela għaliex qed nitkellmu fuq il-konsens hawnhekk. Dan jixraqlu spjegazzjoni xejn iżjed fit-tul. Għaliex żewġ terzi jew terz jista ixejjen l-istess kunċett ta' skrutinju ejja ngħidu jkollok ir-Renju Unit u d-Danimarka. 118 il-membru. Parlament Ewropew ikollu dejjem 16 il-membru. Ejja ngħidu ma jkollok l-Renju Unit u l-Danimarka. Jien ovvjament nixtieq li l-Renju Unit jibqgħu magħna, Però jekk ir-Renju Unit ma jibqgħux magħna u id-Danimarka mhumiex membri qed nitkellmu fuq 100 membru kontra 16 il-membru tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri ma tistax titkellem fuq maġġoranza f'dik is-sitwazzjoni meta għandek sitwazzjoni ta' 100 membru mill-Parlamenti Nazzjonali kontra 16 il-membru tal-Parlament Ewropew. Walek, biex inkompli bl-ispiegazzjoni tiegħi dak kien il-punt dwar il-konsens, il-punt dwar il-lingwi diġa għettulkom, mbagħad dwar paragrafu erba wieħed l-organizzazzjoni strutturata tal-informazzjoni dan huwa punt importanti ħafna, però dan huwa kopert f'artiklu 51. Nitlobkom li terġgħu taqraw dan l-artiklu bir-reqqa. U jekk il-kollegi mill-Irlanda jaqraw dan l-artiklu mill-ġdid u jħossu illi il-mekanizmu ta' kif għanda tiġi maqsuma l-informazzjoni, aħna ma nix problemi naċċettaw proposta bil-miktub minnaħa tal-Irlanda biex bekk inkun nisaw nikkonsidraw din il-proposta. Dwar ir-reviżjoni tar-regolament kull sentejn, din hija l-prattika il-prassi normali fil-Parlament Ewropew. Aħna nistabilixxu regoli u nagħmlu reviżjoni tagħhom. Jekk aħna nirrevedu ir-regolament wara sentejn, f'termini prattiċi dan ifisser illi ser nkunu qed nirrevedu ir-regolament wara erba laqat. Mhux ħafna laqat, dawn, erba biss. Spanja, Aziza Spanja. L-ewwel nett nixtieq eh, nilqak fostna nilqa lill-Senat u l-Kungress. L-ispjegazzjoni tal-lingwi diġà spjegajtilkom, nittama li tistgħu tappoġġaw dak li qedtilkom iżjed kmin li hija l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Franza, Franza mhux biss kliem iżda diplomazija wkoll. Jiena napprezza ħafna il- um, valutazzjoni ta'kom tal laqgħa ta' Bratislava. Dwar tħassib ta'kom nixtieq nagħti l-istess spjegazzjoni illi tajt lill delegazzjonijiet oħrajn u li ppreżentaw din l-emenda. Ċipru, pajjiż żgħir iżda kbir qalbini. ċipru irringrazzjawna għal ħidma tagħna kemm bħala grupp kif ukoll bħala Parlament Ewropew. Intom għamiltu referenza għal paragrafu 2.3 di dan huwa punt illi ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew tkellmu fuq u fit-tul l-istatus tal-osservaturi. Dan ser jinvolvi wkoll il-ser mm, jorbot mal-mistoqsija ta' mm, ta' Danimarka u fil fatt uh, Sir Peterson ser nkun qed nadilek il-kelma dal-waqt Però li xtaqt ngħid huwa illi l-istati membri ma jistax ikollhom l-istess rappreżentanti bħal pajjiż terz, stat membru huwa vinkolat legalment mir-regolament, mentri pajjiż terz, per eżempju il-Kolombja, użajt dan l-eżempju darba li għaddit ukoll minħabba li aħna għandna ftehim ta' kooperazzjoni operattiva mal-Kolombja, il-Kolombja tista' tiġi tista' tattendi jekk il-JPSG jiddeċidi li għandu jsir dan. U il-JPSG permezz tal-ko-presidenti tiegħu jiddeċidu jekk rappreżentant minn pajjiż terz jistax jissieħeb fil-laqat. Mbagħad rigward id-dati. Dan huwa punt utli li irridu nqajmuh aħna rridu nqisu iż-żewġ dati ta' żewġ laqat dawn rridu jkunu tajbin anke għal Europol biex ikun jista' jlaħħaq ma' dawn id-dati f'dawk f'termini ta' dokumenti, ta' dokumenti li jrid jippreżenta. Imbagħad, il-konklużjonijiet b'mod parallel mal-Kowsak. Iva, l-unanimità hija l-istess bħal bħal konsens. Aħna nixtuq nrisqu dan il-prinċipju b'umiltà iżda b'determinazzjoni. Dwar 4.5.2 eh, li nżidu skadenzi, Iva, huwa minnu irrit ikollna irrit ikollna skadenzi raġonevoli. Mbagħad biex biex nwieġeb lil Ungerija dwar il-bżonn ta' trasparenza. Iva ovvjament, importanti li jkun hemm trasparenza, trasparenza toħloq fiduċja reċiproka fil-Europol. M'għandniex ninterferixxu fil-kompetenzi tal-Europol però xorta waħda. Umbagħad rigward il-post, il-post ta' fejn ser jiġu organizzati laqat. Ma jagħmilx sens għaliex il-JPSG ser ikollu żewġ ko-presidenti il-president tal-kumitat responsabbli fil-Parlament Ewropew u il-president tal-presidenza um, tal-Kunsill li tinbidel kull sitt xhur il-President tal-Parlament Ewropew irid jittratta u jħuħsib is-16 il-membru tiegħu biss u il-President tal-Istati Membri jew tal-Presidenza jrid jieħu il-27 jew 28-26 stat membru. Issa, naħseb illi Franza tixtieq terġa' tintervjeni allura naddila l-kelma qabel ma naddi l-kelma li Danimarka. Iva, Grazzi ħafna, Sur President. Jiena qed nitkellem bħala rappresentant tas Senat Franċiż dwar kwistjoni tas segretarjat inti weġibt il-mistoqsija tal-Ġermanja bl-isħaq fuq il-fatt il kumitat Libe diġà għandu segretarjat kompetenti ma nix dubju minn dan Iżda, tista' tgħidilna jekk l-informazzjoni tistax tintbat lill parlamenti nazzjonali kollha permezz tal-kumitati tagħhom, kumitati rispettivi tagħhom għal affarijiet legali biex bekk aħna nkunu parti minn dan in-netwerk tal-Kumitat Libe fih dan il-Parlament Ewropew. Grazzi. Iva, naħseb li s-segretarjat eh, irrit jgħid li xi ħaġa għalkemm jien għandi l-opinjoni tiegħi dwar dan. Nisimgħu. Sì, va Bueno, a ver, kollega, mire. Tajjeb wis, kollegi. Mela. Kif kont qed ngħid, minnaħa tal-Parlament Ewropew l-affarijiet huma ċari l-esperjenza turina illi is-segretarjat huwa professjonali immens dan diġà qedtu Se nitkellmu fuq eh, per eżempju il-Cortes General ta' Spanja. Jiena kelli privileġġ u l-unur li nkun membru tal-Parlament Spanjol, anke tas-Senat Spanjol. Il-professjonalità tal-persuni li jaħdmu internament fil-Parlament Ewropew u anka tal- kumitat tal-Parlament Spanjol il-responsabli mill-affarijiet tal-Unjoni Ewropea huma persuni professjonali immens u m'għandix dubju li huma jistgħu jagħmlu ħidma tagħhom b'xejn bħala parti mill-xogħol tagħhom. M'għandix dubju li Franza tista' tagħmel l-istess. minn Minħejja din il laqgħa tal-lum pereżempju daqshekk b'mod daqshekk tajjeb kien is-segretarjat tal-Kumitat Libe fil-Parlament Ewropew u is-segretarjat tal-Presidenza tal-Estonja. Kif qed taraw fil-waqt li il-Kumitat Libe wa kumitat impenjat ħafna ma kellix diffikultajiet norganizzaw din il-laqa. Nixtieq nżid xi ħaġa oħra. Mhux neċessarjament naqblu illum, nistgħu naħsbu fuq din il-kwistjoni tas-segretarjat bejn illum u għada. Nejdu qed naqblu fuq A, B, C u D u dak li ma naqblux fuqu nistaw inħalluh A li jmiss. A oħra. Issa jek permettu li nishtiqna dil-kelma li rappresentanti ta' Danimarka sabiex jippreżentaw il-proposta tagħhom. Min min jixtieq jitkellem? Sawa, is-senjur emmek, naddilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, Grazzi ħafna ta' din l-istedina u grazzi tal-li tajtuni l-possibilta illi nipprezenta din il-proposta. Illum qed nitkellem fissem, komitat, fiħdan il-parlament danis maqut. E, Danimarka tixti e, tkun parti mill-JPSG permettu li li ngħid illi rigward artiklu 88 ta' TFEU b'mod partikolari paragrafu 2 u artiklu 51 tal-regolament tal-Europol, aħna nħossu li il-membri tal-JPSG għandhom ikunu għandu kum għamul minn membri tal-Parlament Ewropew u minn membri tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri. Għalek bħala Parlament tal- bħala parlament għawet mill-istati membri, parlament ta' Danimarka għandu jkun involut u reprezentat bħal kull stat membru uħor tal-Unjoni Ewropea. Tieni, il-ftehim ta' Danimarka għal kooperazzjoni strateġika mal-Europol huwa ta' natura esklusiva differenti mill ftajim li għandu l-Europol ma' stati membri oħrajn. It-tielet, deċiżjoni tal-Konsil li tapprova eh, ftehim bejn id-Danimarka u l-Europol tirrifletti il situazzjoni partikolari ta' Danimarka, membri tal-Unjoni Ewropea u membri wkoll taż-żona Schengen. Permettu li ngħid ukoll li Danimarka hija suġġetta tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f'dan il-qasam id-Danimarka tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għal budget tal-Europol. Danimarka u kol allokat personal mm, personal speċjalizzat fil-lingwi disponibbli 24 sija kuljum seba' tijen fil-ġimgħa. Fuq nota oħra, il-kooperazzjoni interparlamentari dan l-Unjoni Ewropea dejjem ġiet ġestita mill-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni minnaħa tal-istati anka minnaħa ta' stati membri li ta' pajjiżi skużawni li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Fakarkom li fil-konferenza SCG minkejja tlet um, pajjiżi ma irratifikawx l-patt ehm, ta' stabilità fiskali xorta kienu qed jipparteċipaw fil diskussjonijiet Para minn hekk, minkejja l-ispeċifiċitajiet individwali ta' dawn il-pajjiżi huma kienu qed jipparteċipaw. Il-ħames punt huwa illi il-gvern Daniż u l-Pulizija Daniża hija parti minn din il-kooperazzjoni u tipparteċipa fl-iskambju ta' informazzjoni u fl-iskambju ta' intelligence. Għalhekk eżis kollegi parti l-fatt għalhekk għal dawn ir-raġunijiet il-Danimarka tixtieq issir membru sieħ tal-JPSG biex tkun tista' tagħmel skrutinju ma jagħmlu il parlamenti nazzjonali ta' stati membri oħrajn. Din hija parti milli niżguraw il-leġittimità tal-ħidma tal-Europol fid-Danimarka wkoll fi spirtu ta' kollaborazzjoni nittama li taċċettaw il-proposta tagħna. Grazzi. Grazie a usted, querido collega. Tengo una lista. Grazie ħafna, aziz eh, kollega. Hemm disa kellima illi jixtiequ jintervjenu. Però qabel ma naddilom il-kelma li dawn id-disa kellima nixtieq nintroduċijom. Nagħmel introduzzjoni sajra, skużawni. Id-Danimarka dejjem kienet alleat eccellenti tal-Europol Iżda id-Danimarka is-sottomettiet il-possibilità li tkun membru tal-Europol f'referendum. Talbet l-opinjoni ta' ċittadini f'referendum. Bħala koleġislatur il-Parlament Ewropew u il-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni ippruvaw isolvu din il-kwistjoni ta' referendum negattiv għasubija mal-Europol U biex irnexxinu nagħmlu dan tassew konna qed inġebdu l-leġiżlazzjoni. Allura x'għamilna? Iddikjarajna li Danimarka bħala pajjiż terz għala volja Danimarka mhijiex pajjiż terz u sussegwentament iffirmajna ftejm mad Danimarka ta' kieku kienu pajjiż terz biex bekk niprofdulhom mod ta' kif ikunu jistgħu jikkoperaw magħna Dan, ovvjament, anka fid-dawl ta' dak kollu l qal il-membru kollega mid-Danimarka. Il-rigward jiġifieri il-qorti tal-ġustizzja, rigward il-kontribut li huma jipprovdu rigward il-parteċipazzjoni tagħhom, dak kollu huwa minnu. Dik kienet introduzzjoni minna ħatijaj. Issa, irridu insolvu jew inħallu pendenti din il-kwistjoni ta' Danimarka u jekk id-Danimarka tistax issir membru tal-JPSG. L-ewwel kellim huwa is-sur Hamper mill-Iżvezja. Nadilu l-kelma. Grazzi, Sur President. Jiena mhux qed nitkellem dwar parteċipazzjoni tad Danimarka. Nixtieq eh, nirringrazzja lil eh, kellima tal-informazzjoni li għaddewlna u nixtieq eh, Nirringrazzja wkoll in ġenerali l parlamenti nazzjonali. Jena naħseb li l-JPSG għandu ruol importanti. Mhux biss il-Europol irrit ikun hemm xi ħadd illi jagħmilha skrutinju, iżda aħna għandna wkoll ir-rwol illi ngħaddu l-informazzjoni lura lejn pajjiżna. Għaliex mhux possibbli illi ikollok ħidma tajba tal-Polizija jekk ma jkunx hemm skambju ta' informazzjoni xirqa. Rigward dak li jintqal sa issa. Aħna inħossu illi il-Ġermanja għamlet biċċa xogħol tajba rigward it-trojka, aħna naqblu illi huwa meħtieġ illi ikun hemm ċerta kontinwità fil-ħidma tagħna. Inħossu li dan huwa importanti u dan jorbot ukoll mal-kwistjoni tas segretarjat għaliex is-segretarjat jippermettilna li dawn ir-riżorsi komuni nżommhom jaħdmu tajjeb flimkien. Aħna nixtiequ namlu serje ta' mistoqsijiet. L-ewwel nett nixtiequ nifmu kif se, kif ser jipproċedi x-xogħol u hemm xi limitazzjonijiet ta' xi tip rigward il-lingwi Naħseb illi din il-kwistjoni ġiet solvuta b'mod tajjeb bil-proposta illi, illi saret. Rigward il-konsens, aħna naħsbu illi il-konsens tajjeb biex tibda bih, mbagħad meta nibdew naħdmu naraw jekk il-konsens u xitwassalna x'imkien jew le. Nħossu kol illi huwa meħtieġ illi nuru ċerta flessibilità għaliex jiddependi minn kif ser jevolvi l-programm tagħna. Ovvjament dejjem hemm ir riskju illi ikollok eh, min jitkellem fit-tul u min jitkellem iqsar. Dan is-suġġett huwa rigward il-ħin ta' kemm ikunu twal l-interventi.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 L-għenet nishtiq nir-ingrazzja li kullħata għal dan iskambju kostruttiv nasib li dejjem kien f'dan l-ispirtu ta' dawn il-laqat interparlamentari meta partikolarment trattajna dan is-suġġett Europol. Nixtieq ngħid li deputati Franċiżi ilhom li fehmu l-importanza ta' skrutinju parlamentari meta nitkellmu fuq regolament Europol minn Novembru tal-2013 aħna dottajna risoluzzjoni fuq eh, ir-rwol tal-Parlament eh, Ewropew u ir-rwol tal-iskrutinju eh, fir-gwar tal-ħidma ta' Europol. Nemmen illi hawnhekk għandna kompromess lura illi u kemm il-Parlament Ewropew u kemm aħna Parlamenti Nazzjonali qegħdin fuq l-istess livell u nistgħu naqdu rwol ta' skrutaturi tal-ħidma ta' Europol. Irrid ngħid li fuq ta' proċeduri jrid ikunu regoli pragmatiċi dan mhux bħal laqat interparlamentari oħra fejn għandna skambju eh, ta' prassi, però illi natu segwitu għal ħidma ta' Europol u naraw naqra jekk il-mod ta' kif qed taħdem ta' sew xed jippermetti kooperazzjoni tajba bejn istati membri fuq kussjonijiet ta' sigurta fil-waqt li jiġu rispettati d-dittijiet fundamentali. Però minn hekk importanti li permettu eh, diskussjoni fuq kif naslu għal deċiżjonijiet. Ir-regola ta', ta konsess sfortunatament jista' jwaslu għal um, xi ħaġa li biżmien tiskadi u allura rridu naraw li il-kontroll fuq li kun jista' jiżviluppa li jkun hemm kontinwità biex namlu dan importanti li jkollna segretarjat, intom semmejtuh dan, eh, forsi jista' jkollna personal mit-trojka biex ikonna l-loġistika li timxu ħarir u rridu naraw u koll li kurem grupp ristress simili eh, għal dak li għana fil-kowza għdejjem eh, għabbażi ta' trojka. U fl-axħar u mux l-inqas importanti li kunem it-tressi, il-possibilità ta' tressi ta' mistoqsijiet orali u bil-miktub. Intom, eh, għajjimdu dan il-punt importanti illi eh, ikonna di l-formazzjoni eh, first hand minn Europol biex bekk anki kunu nistaw nidiskutu mod restra, mod ristret meta nitkelmu fuq suġġetti sensittivi. Grazzi ħafna. Estamos de acuerdo en que habrá que profundizar. Iva, aħna naqblu rridu nistudjaw daqsa iktar il-punt illi nsemmejt, ċoħe illi nieħdu deċiżjonijiet b'test konsensuali, però memx diffikultajiet bil-mistoqsijiet orali u bil-mistoqsijiet bil-mektub. Anki nista' nixtieq nisma' minn is senjura Sipel, l-Onorevoli Sipel li hija il- illi e- e- e- titkellem fissem il-IPP. Grazzi, President. Jiena ma konċ qed nitlob illi nitkellem uffiċjalment, però meta smajt il-kollega mill-ġenim tad Danimarka li irrid ikun membru sħiħ, ir-reazzjoni tiegħi spontanea kienet illi le. U għaliex nixtieq nispjega daqsxejn. Inti ġa spjegajt ir-referendum illi seħ fid danimarka illi dan referendum id deċeda illi id-Danimarka mandux ikun imsieħeb fil-Europol. U kena dibattitu twil fil-Parlament Ewropew. Iva, hemm referendum u hemm riżultat li ridu nieħduh bis-serjetà. Minnaħa l-oħra, aħna ridna nuru eh, possibilità, disponibilità għal kooperazzjoni. Allora organizzajna eh, din is-soluzzjoni ma ħafna mhumiex konvinti li din l-aħjar waħda, organizzajna b'mod illi Danimarka ma joħroġ kompletament barra mill-ambitu eh, tal-Europol tal, u jkun parti mill-pazi terzi. Però biex najt il-verità, jekk inti qed titlob li jkun hemm eh, sħubija sħiħa, irrit najt le, għaxek id-deċizjoniet għandhom irrit tiħdu bis-serjetà, e, irridu nieħdu il-konsegwenzi. Jiddispjaċini, intkom id-deċidejtu, intkom ivvotajtu li ma tridux tkunu parti mill-Europol. Jekk issa natukom l-istess drittijiet bħall-istati membri eva, għandek raġuni li stati membri kollha għandu jkollhom l-istess drittijiet u l-istess aċċezza l organizzazzjoni timmentkom kellhom referendum u fir-referendum intkom għattu le allura ma nistaw aħna naċċettaw illi id-Danimarka tkun membru ta' kollox. Allora xinu sens li wieħed ikollu referendum? U din hija il-problema. U biex ma natux lanqas sinjali żbaljati li l-oħrajn li jihdu referendum biex niftakru li l-parlamenti u ma eh, ċittadini tagħna li meta jieħdu passi irridu jifmu li kull vot jgħod u kull vot wasal għal riżultati. Jiddispjaċini ħafna però l-opinjoni tiegħi personali hija li għal raġunijiet li jingħad id-Danimarka ma tistax ikolla l-istess drittijiet bħal eh, bħall-oħrajn kollha. Illi sissa huma sa issa 27 stat membru. Grazie. bħassoltu inti esprimejt ruħek mod ċar ħafna. Issa nisimaw minn antisur lanet mill-Parlament Estone. Grazie. President, forse presidenti, ma naħsibx li għawħat għawla illi ma jkunx interessat fis-sikurta Ewropea ikun xikun membru tal-Parlament Nazzjonali jew tal-Parlament Ewropew. Allura, il-grupp konġunt tagħna se jkollu rwol importanti ħafna bis-supervizjoni tagħna biex iżid il-leċittimità u l effiċjenza tal-Europol. Inti kifat, inti sur Diaz Demara. Demera. U fil-fat, dinja ħaġa importanti biex ikonna suċċess fil-ħidma tagħna, għandna bżonn ukoll illi konna proċess ta' deċizjoni ta' tħita deċizjoni li jkun eh, ta' malajru effiċenti. Kif għadna il-supervizjoni għandha tkun għabbażi ta' konsens. Però ma nistawx nużaw dan analogija tal koza jew tal-Kunsil tal-Ministri. Għall-efficienza rridu naħsbu fuqa u dina qed tiġi proposta minn ħafna stati membri, rridu nkunu flessibbli Grazzi, Sur Lannet. Issa nisimgħu għanati Sur Popov, Bulgarija. Jiddispjaċini, jiena nirtira l-mistoqsija tiegħek diġa tawni risposta. Grazie usted, signor Popov. Eh, del Senado, del Senado italiano. Grazie, Sur Popov sur krimi minn senat taljan. Grazzi. Grazzi ta' test. Is-Senat Taljan jemmen fil-rwol tal-grupp ta' kontroll biex jagħti anki iktar għawa lill-Europol. U aħna naqblu anki mal-pożizzjoni ta' ħafna parlamenti li l-attivitajiet tal-grupp għandhom jibdew jaħdmu. U allura għanna nsibu soluzzjoni ta' kompromess fuq il-regolament biex inkunu nistaw eh, biex l-grupp ta' kontroll ikun jista l-SPSG ikun jista ikun operativ. Fuq il-lingwi, naħseb li rridu eh, nirrispettaw eh, il- tasso il-situazzjoni normali un nużaw il-lingwi franċis u Ingliż, un bat l-interpretazzjoni bil-lingwi tana. Eh, fuq dak li għandu xjaqsam mal-kwistjoni tal-segretarjat, għana nħossu illi ħaġa tajba illi għandu jkonna komprom, għanna sibu kompromess fuq l-emenda tal-Bundestag. Fuq l-introduzzjoni ta' trojka prezidenziali illi ek nintroduċuha inkunu nistaw nużaw struttura ta' appoċ għas servizz ta', ta grupp ta' kontroll li kun jista' b'mod naturali ikun parti mis segretarjat tal-istess ta trojka. U dana ikun appoġġat mill-istaff tal-Parlament Ewropew. U dana ikun bla spejjeż għax ikun jieġi parti mill-presidenzi ta' Trojka u anki l-istaff li jeżisti ġa fil-Parlament Ewropew fuq il-kwestjonijiet l-oħra. Illi id-delegazzjoni il kwestjonijiet l oħra illi il delegazzjoni tal parlament Ewropew id-deċidew jappoġġaw u li inti eh, semmejt li mumiex importanti ħafna, pero ma utli biex noħorġu b'definizjoni tajba ta' regolament nistaw naqblu. Allura, għad nitkellem hawnhekk fuq l-emendi e, illi il-Parlament Ewropew deċida jappoġġa. Bueno, muchas grazie a te, señor Krimi. Grazie ħafna, Sur Krimi, mis sena Taljan. Forsi nixtieq nistaqsik ħaġa waħda. Jiena smajt bereqqa dak li kontettajt fuq li finanzjar ta' segretarijat. Forsi jekk taddunna tekst fuq dan il-punt nkun nafulek biex bekk nkunu sa' nevalwaw u l diskussjoni għada. Issa, is-sur tal-bite mill-Finlandja, is-sinjur anzi tal-bite. Kollegi, Aħna ehm, miġburina unnek għalix aħna iktar għawijin flimkien mm, mill-li kikun konna wahedna ehm, individualment. L-ideja hija li konna mekanizmu ta' supervizjoni u ta' skrutinju għall-Europol. U li għanna bżon kif qalu l-President oħrajn. Il-Finlandja trid li insibu soluzzjonijiet għal ħames mistoqsijiet tagħna u rridu naħdmu b'mod effiċenti, rridu impatt u rridu kooperazzjoni significativa. Fuq ir-rol ta' Danimarka, aħna għanna approċ pragmatiku. Għanna eh, il-parlament u l-Danimarka hija eh, stat membru tal-Unjoni Ewropea. Anke jekk id-Danimarka għandha arranġamenti esklużiv bħal eh, ma qalet il-presidenza mal-Europol. Il-ftehim ta' Danimarka huwa differenti mill-oħrajn, mill-ftejm li hemm bejn l ewropa u l-pajzi terzi. Allora, minn punto di vista prattiku, mhix ħaġa ma tamilx sens li konna kategorija separata differenti għal Danimarka biss. Allora, il-Finlandja tappoġġa approċ illi fih id-Danimarka tkun tista' tipparteċipa fil-grupp tal-skrutinju u tista uh, tkun membru tal-JPSG. Nishtin nirringrazzja l-kulħat u nitama li nkunu nistaw naqblu fuq kollox ma' kulħat għada. Grazzi tal-intervenzjoni. l appoġġ tal-Finlandja tal-Assoċjazzjoni ta', ta, ta Danimarka. Issa nisemmu mnati sur Matic minn Slovenja. Grazzi. Il-delegazzjoni slovena tħoss illi meta niddiskutu ir-regoli jridu nsegwu lan illi naqblu fuq il-konsens minimu u li noħorġu b'regoli ta' proċedura illi jistaw jistaw jiġu użati fil-evalwazzjoni tal-ħidma tagħna. Bla dubju huwa importanti ħafna li niżguraw skrutinju fuq l-Europol u il-prestiġu ta' pajis jew ta' politiku mandux iwaqqaf dan għal daqstant meta nkunu solvejna l-kwistjonijiet rridu nkunu l-iktar pragmatiċi possibbli mingħajr ir-reglu ta' proċeduri ma nkunux nistgħu niżguraw dan il-skrutinju parlamentari. U allora nittama illi għada nkunu nistaw nablu fuq ir-regoli ta' proċedura li ġew adottati. Il-delegazzjoni slovena kienet diġa taqbel mal-abbozz u mannix problemi bil-maġoranza tal-emendi. Ħames kwestjonijiet għadhom eh, miftuħin biex najdu hekk fuq il-presidenza u l-kontinuità fil-forma ta' trojka ħna naqblu. Eh, fuq deċizjoniet b'kun sens aħna nħossu li dinja l-aħjar deċizjoni, però biex nevitaw illi tiġi blokkata id deċizjoni id deċizjonijiet proponu li la darba nkunu fittixna l-kunsens nħossu illi 80 fil-mija jew l-erba fuq ħamsa 80% tal-konsens eh, eh, għandu jkun bizzejiet, għandu jkun hemm ninqas eh, pis finanzjarju tekniku u koll fil-ħidma tagħna. U nittama li b'dan il-mod nkunu nistgħu nżommu il-modell ta' ħidma kif aħna nafu fora oħrajn interparlamentari. Fuq dak li għandu xaqsa ma' segretarjat aħna aħna kontenti jekk is-segretarjat jeżisti bħala punt ta' kuntatt u jekk dana ma jkunx ta' pis eh, finanzjarju għall-istati membri. Għanna mistoqsija però fuq kif jekk dawn għandhom xintaqaw separatament jew jekk għandhom xintaqaw fil-grupp eh, normali u nishtiqu iktar kjarifika fuq dan, pero eh, nishtiqu nitolbu eh, illi eh, jinnapellaw għal kulħadd biex insibu kunsens ħalli il reglu ta' proċeduri jistgħu jiġu adottati għadi għada u biex nkunu nistgħu nkunu operativi, grazie. Grazie. tal-is pressjoni tal-pozizjoni pozittiva ta', ta Slovenja. Issa sur appell mill-Parlament eh, Polak. Grazie, President. Nibda. Rinajt li l-emenda fuq it-trojka nħossi li huwa razzjonali ħafna u qed jiżgur anki l-kontinuità tal-ftejm tagħna. Għal daqstant, aħna napoġġaw din l-idea bisħieħ. It-tieni kwistjoni segretarjat, għax minnaħa waħda għandna situazzjoni illi għanna segretarjat f'kull stat membru illi jaħdem tajjeb, però se jaħdem għal Parlament Nazzjonali. E, allora aħna nixtieq nkunu nafu jekk nistgħux insibu skema illi bih nkunu jista' jkollna segretarjat indipendenti u nsibu finanzjament għal iħda nsibu mod biex nfinanzjaw u kif nistaw nistrutturaw għax inħoss li din hija eh, din hija kwistjoni li għatman nix risposta għaliha. Allora l-kwistjoni li jmess issa hija il-proċess ta' deċiżjoni. E kien la' konsens pala prinċipju Iva, jaħdem fil-Kozak u naħseb illi din tkun laħjar soluzjoni uh, mill-soluzzjonijiet li għanna disponibli għax kull pajis illi se jħu parteċipazzjoni attiva fil-teħid ta' deċiżjoni se jkollu id-dritt jesprimi ruħu, però bekk ukoll ikun iktar faċli naslu għal deċiżjoni. U l-aħħar kwestjoni mbagħad hija il- kalendarju, jiena naf ah, il-ħin ta' kelma. Kull president li iqassam il-ħin se juża din il-faċilità biex jagħti il-ħin b'mod ġust lil membri kollha. U naħseb illi għanna najdu li rappresentanta kull stat membru għandu jkollu possibilità li, li jitkellem u kif dan ħin għandu jiġi distribuit ah, huwa fidejn il-President. Grazie Sur Appel. Essa Sur Pistorius mill-Bundestag Germanis. Signori, nishti namel kommenti ta' introduzzjoni. L'Europol europol hija bbażata fuq żewġ affarijiet l-onet il-fiduċa u t-tieni kontroll parlamentari biex taħdem it-fit u naħseb li aħna mixin fitri tajba. Fuq il-fiduċa għanna bżon fiduċa f'dawk li jaħdmu fl-Europol u rridu nkunu anke nafu x'inhu l-ħidmiet tal-Europol. <coughs> allora naqbel ma' Sinjura Sipper tal-Parlament Ewropew u jiena nkun kontent li il-Danimarka tkun membru sħiħ, però irridu eh, nirrispettaw ċerti kondizjonijiet, jekk il danimarka tkun membru sħiħ, u jekk miex membru sħiħ tal-Europol ma tistax tkun membru tal-JPSG. Naħseb li nistaw intu għal istatus ta' osservatur u iktar minn ma nistawx din l-idea ta' trojka inħossu li din idea tajba biex niżguraw il-kontinuità fil-ħidma tagħna. U naħseb illi hija ħaġa importanti ħafna. Umbagħad fuq is-sottogruppi. Fuq is-sottogruppi eh, naħseb illi ħaġa importanti hija li nneħħu l-peace u li ma nwaqfux l-ispejjeż eċċessivi u dawn is sottogruppi għandhom jintaqaw b'mod paralleli ġifiri fl-istess żmien tal-laqat ġenerali illi sej seħu u ma jistaw anki jikomunikaw elektronikament memx għalfej eh, jintaqaw fizikament biex jiskambjaw l-informazzjoni. L-segretarjat nħossu li għaw essenzjali eh, inħossu illi dan is-segretarjat tal-konferenza se jkun essenzjali jekk irridu li konna riżultati pożittivi. Ma nistawx laqqas namlu pis fuq il-segretarjat tal-Parlament Ewropew, jista' jkun hemm segretarjat nazzjonali. U fl-aħħar fuq id-dritt ta' mistoqsijiet bil-miktub naħseb din hija ħaġa xierqa. Però jekk se jkollna din il-possibilità li namlu mistoqsijiet, allora għanna bżon ta' segretarjat, għax inkella kif nistgħu organizzaw ruħna. Umbat l punt, il-klawżola ta' revizjoni. Naturalment l ħar ħaġa li namlu dibattitu fuq reglu ta' proċedura rridu niżguraw li dina essir mod xera. għandu ikun possibbli illi inkunu nistgħu nitkellmu fuq ir-regoli ta' proċeduri fil-futur u naraw ix jaħdem tajjeb u x'ma jaħdimx tajjeb. Grazzi. Sur Pistorius. Grazie. Tal-li tkellimt fuq diffikultajiet, għas simplifikazzjoni, se nagħmlu sport sforz fuq dan. Issa sur mezzu mill-Parlament Belġan. Fisem id-delegazzjoni Belġana, kollegi, tlet punti ta' malajr. L-ewwel net fuq il-kandidatura tal-kollegi Danizi dina ġiet iskussa fil-Komitat tal-Affarijiet Interni fil-Parlament Federali f'Settembru u l-Komitat id-deċida eh, eh, jappoġġa il-talba tal-Danimarka il biex jikunu membri sħaħ. Għal daqsnat nappoġġawhom. U tini punt, il-reġim lingwistiku aħna nappoġġaw dak li għal sur Dias de Mera fuq il-lingwi u nista nitkellem fil-qosor fuq dan allura. U tilet punt, aħna nħossu li huwa importanti illi diskutu fuq il-votazzjoni fuq konsens. Uh, Il-konferenza tal-ħaddima ikkonna eh, eh, id-deċidejna illi illi il-klim in principle kienu prezenti meta fi referenza għal konsens u ma nistawx nifmu għaliex dawn iż-żewġ kelmiet issa m'għadhom xemm. Grazie. sul Mezzu. Ħadna nota tal pozizjoni tijak a favur tal-Danimarka. Issa Vrasko Polus parlament Grek. Grazie. Grazie tal-preparazzjoni li għamiltu għal din il-importanti. Nirringrazzja għal dawk li ħadmu uh, għal dan, Parlament Ewropew <clears throat> u anki il-pajis illi għanda bħalissa l-presidenza fidea l-Estonia <clears throat> u anki il-kollegi kolla li proponew uh, emendi uh, interessanti. <clears throat> Aħna naqblu fuq bosta minnom. Nishtiq nesprimi l-pozizjoni ta' pajizi għal ħafna minn dawn l-emendi. Mux se nsemmi kulħadd imma se nixtieq ngħid b'mod ġenerali illi għandu jkun evidenti li għandu jkun eh, dibattiti effiċenti u rridu naraw minna ħal oħra xi possibilitajiet prattiċi għandu jkollna u x'limitazzjonijiet għandna. Fuq il-parteċipazzjoni ta' Danimarka, <clears throat> soluzzjoni ta' kompromess hija dik li semmit l-Assemblea Ċipriotta ċoħe li għanna tliet gruppi, membri sħab il-vot, membri li jihdu sem fil-proċedura pero mandomx drittijiet tal-vot, u Danimarka tista' tkun parti minn di, minn dan, u mbagħad l-osservaturi li mandomx l-istess pożizzjoni fuq il-proposti organizzativi tal-Ġermanja, prinċipalment, jiena nħoss illi li konna trojka tkun ħaġa pratika għanna esperienza minn komitati oħrajn fejn għanna trojka ta' presidenzi u dina tiżgura kontinuità u ħaġa tajba li noħol u sottogruppi illi għandhom jaħdmu b'mod b'suċessjoni temporali, mux parallelament, jaħdmu wara u mbagħad il-plenarja mbagħad teżamina il-ħidma tal-sottogruppi fuq il-punti l-oħra. Fuq l-speaking time. <clears throat> Din għandha tkun fidejn il-presidenza. U ġust illi f'ħafna każi tliet minuti f'ħafna każijiet mhumiex biżejjed. Huwa limitu. Però jekk il-kellim idhom iktar minn tliet minuti, il-President għandu jgħid jekk għandu xi kont minn tlieta sa ħamsa. Mbagħad il-perjodu ta' teħita deċiżjoni. Il-pajjiż għandu pożizzjoni intermedja, aħna nħossu illi f'ċerti każijiet f'każi urġenti għanna nużaw il maġoranza kwalifikata imma mhux mill-bidunet minar ma jkonna deċiżjoni proċedurali speċifika. L-aħjar ħaġa hija l-kunsens. Din id-deċiżjoni għandna noħduha meta insibu ruħna f'sitwazzjoni li eh, trid tittieħed id-deċiżjoni u m'hemm soluzzjoni għandna skadenza. Fuq il-lingwi, fuq il-lingwi, il-proċedura sissa hija tajba nista' nitkellem iktar imma għandi eh, użajt il-ħin kollu tiegħi għad dispożizzjoni tiegħi. Grazzi. Grazzi. il-Sinjora Floral mill-Kamra l-Baxxa tal-Rumeni. Jien ħatkellem bil-Rumeni. Uh, am citit cu atenție toate amendamentele depuse uh, și aș dori să fac câteva precizări. Uh, Kien hemm emendi li ġew preżentati, però nixtieq preċizazzjonijiet aħna wkoll inħossu illi e, l-idea ta' trojka proposta interessanti u għandha tittieħed f'konsiderazzjoni u tiżgura anki kontinuità għall presidenza Meta aħna ikonna idea e, minn se tkun fit trojka segretarjat, għandu jieġi zgurat mill-parlamenti tal-istati membri li huma membri ta' trojka e, eh, bir-rotazzjoni. Fuq dak li għandu xaqsam ma' sottogruppi aħna naqblu. Però kull parlament nazjonali għandu jiġi rappresentat f'kull wieħed mis sottogruppi. E, e, e, il-mod ta' ħidma f'dawn is-sottogruppi għandu jkun b'mod tali illi l-organizzazzjoni tal-laqat ta' sottogruppi għandhom ikunu qabel il-plenarja biex imbagħad il-konklużjonijiet ta' sottogruppi ikunu jistgħu jiġu deċiżi u preżentati u diskussi fil-plenarja. Fu il fuq kif jittieħdu d-deċiżjonijiet aħna naqblu mal-dikjarazzjoni ta' Bratislava illi eh, hija bbażata fuq il-konsens. Fuq dak li għandu x'aqsam mal-mistoqsijiet, eh, dawn huma utli ħafna, interessanti, però irridu insibu sistema illi fejhom dawn il-mistoqsijiet jistgħu mbagħad jiġu applikati ir-risposti tagħhom. Aħna hawn xi 130 membru jekk kull membru jagħmel mistoqsija kull kull xar inkunu qegħdin inwaqfu l-attività tal-Europol u naturalment ħadd ma jridu dan. Grazzi. Es Grazie Punta informazzjoni. is servizze ta' interpretazzjoni eh, mhux ħajbqa għaddej eh, hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar eh, politiċi, qed nitkellmu dwar professjonali, nis professjonali illi għandhom limiti ta' ħin kemm jistgħu jaħdmu b'mod konsekuttiv, issa għandi is-sur Ladawskus mill-Litwanja u is-sur Xustem il-Bontestak. Imbagħad inwaqqaf is-seduta hawnhekk u għada inkomplu bis-sur Bargalos minn Ċipru u is-sur Sole jekk taqblu Ħajkuna dawn iż-żewġ kontribuzzjonijiet biex nagħlqu is-sezzjoni u mbagħad it-tnejn l-oħra naħduhom da filgħodu. Grazzi ħafna tal tal-konsiderazzjoni tagħkom. Issa, sur Sabatawskas mill-Litwanja, grazzi, nixtieq eh, Nejt eh, grazzi l-Presidenza Estona kif ukoll il-Kumitat Libe tal-li organizzaw dan id-dibattitu fuq kwissjoni tant importanti u nixtieq ngħid eh, illi Hemm ħafna membri tal-Parlament illi tkellmu dwar ir-regoli ta' proċedura marbuta mal-JPCG. Dan ifisser li l-koll nixtiequ nikontribwixxu biex ikun hemm eh, sigurtà aħjar għaċ-ċittadini tagħna u biex ukoll insibu soluzzjoni għall isfidi li qed naffaċċjaw fuq il-klawżola ta' reviżjoni illi tgħid illi hemm maħsuba revizjoni, eh, maħsuba revizjoni ta' regoli ta' proċedura kull sentejn. Aħna uffiċjalment bħala Letwanja ma prezentajniex il kumenti tagħna, pero wara li flejna regola ta' proċeduri nixtieq ngħidu li nappoġġaw lil dawk eh, fosthom l-Irlanda, l-Kroazja, l-Ungerija, l-Ġermanja, illi huma tal-fema illi ir-reġim lingwistiku jiġi emendat eh, kif xera. Is-sur Diaz de Mera semma illi dokumenti għandhom jiġu tradotti anzi illi kieku dokumenti eh, ikollhom jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni dan huwa pis eh, sproporzjonat però nemmen li l-interpretazzjoni hija sewja għala il għaliex tippermetti lilna l biex konna diskussjoni aħjar kif ukoll analiżi ifjen ta' dettalji kollha li il-kollu ma' importanti u nafu kif ngħidu l ingliż the devil is in the details. Allura nemnu illi irridu nikkonsidraw kull possibilità biex konna interpretazzjoni għal-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni. Din hija l-prekondizzjoni jekk irridu nkunu irrid ikolna suċċess għaliex rridu naħdmu jitfit u nawgura kull suċċess għal daw kollha involuti f'dan il-proċess. Grazzi, kollega. Issa, naddu l-kelma li suxu steq mill testa, jekk joġbu. Grazzi, Sur President. Nishtiq ngħid li aħna bi pjaċir nispjegaw għanispiegaw l-emendi li resaqna minix għanuqot eh, nidħol fuq il-kwistjoni ta' trojka jew nkella ta' talbiet li u bel miktub jew nkella ta' reġim li lix kolli li jider li hemm konsens ġenerali fuq daw il-punti, però fuq il-kwistjoni ta' sottogruppi u s-segretarijat. Nixtieq ngħid li tal-inqas mill-perspettiva Ġermaniża Europol trid telab rwol ewlieni partikolarment eh, fid-dawl ta' teddidiet illi qed naffaċċjaw. Issa, min rrit japprova dan eh, fuq livell politiku rrit jiżgura illi hemm biżejjed skrutinju parlamentari wara dan il-proċess. Illa li għax fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk għandna l-iktar arma b'saħħitha ta' demokrazija is-seta ta' skrutinju. U prezentament edin niddiskuta hawnhekk is-seta ta' skrutinju li nixtiequ nagħtu eh, lil dan il-gruppo, allura nemru l-affarijiet għandhom isiru kif suppost eh, u li kollox għandu jitniżżel mod espliċitu fir-regola ta' proċedura. Fuq sottogruppi, nemmen illi għandu jkun possibbli illi dawk l-entitajiet illi pereżempju kollhom bżonn jintaqgħu biss darbtejn f'sena. Dan però jista' jkun eh, jista' mela diffiċli biex skrutini eh, skrutiniku suppost. Allura, pereżempju, fuq il-protezzjoni ta' dejta jew kellha l-ġlieda fuq terrorizmu. F'dawn eh, każijiet u oħrajn jista' jagħmel sens illi jitwaqqaf netwerk jew inkella sottogrupp ta' membri ta' l-istess entità li jfisser illi dawk eh, kollha mill-post ta' xogħol tagħhom fuq livell nazzjonali jkunu jistgħu jagħmlu tħejja tagħhom għal dawn il-laqat importanti biex niżguraw illi dawn il-kustjonijiet naraw illi qed inżommuhom taħt is-supervizjoni tagħna. U illi mhux sempliċement eh, ikonna laqa darba darbtejn f'sena u daqshekk il-ħidma ta' femmek, għalhekk importanti li nwaqfu da' sa' għal ikun hemm iktar ħidwa, ħidma kontinwa. Fuq eh, il-punt eh, li ieħor nemmen li il kumitat libe għarfu dan il-punt kemm eh, dan il-gruppu pass importanti eh, fil- eh, fil-proċess ta' regolament ta' Europol. Il-kollega Rumena semmiet il-kwistjoni tal fat li l-tlet parlamenti nazzjonali ta' Trojka jistaw jamlu il-personal tagħhom a dispożizzjoni jiffinanzjaw jiffinanzjawhom u eh, għal dak 18 il-xar dak li dawn jistgħu jaħdmu minn pajjiżhom jistgħu wkoll jaħdmu fi Brussell, jistgħu ikunu eh, konnessi ma' xulxin permezz tal-internet, nasab hemmx fejn qogħdu fissaw kollox iswed fuq l-abjad ministar irid ikunu biżejjed flessibbli, però dak li huwa importanti preżentament huwa li naraw eżattament x'inhu rwol ta' segretarjat u li dan ikun imnizzel iswed fuq labijat eh, fuq fil-regoli ta' proċedura. Nemmen illi jekkala eh, jekkala jirrit, jekk eh, nħallu bizzejat flessibilita, jekk ma nottux wis idejna, nkunu nistaw naħdmu b'suċċess anki fis-sena sentejn li ġejjin meta forsi nkunu qed naraw żviluppi li jirrivoluzzjonaw għal kollox kif naħdmu. Issa, Is-Sur Galos mill-Parlament ta' Ċipru. Grazzi, Sur President. Iva, jena nixxie niskuza ruħi tal-li għet nżommu ftit iktar mill suppost li l-interpreti, jekk ti permetu li kjarifika unek, mux fuq l-emendi, illi għanna unek, il-koll naqblu illi biex ikonna skrutinju effettiv rappresentant tal-JBSG jrid ikun fil-bord ta' tmexxija ta' Europol. Dan huwa diġà maħsub f'artiklu 51, ġifieri jkun rappreżentant tagħna fuq il-bord ta' tmexxija ta' Europol. Minnaħa tagħna nħossu illi l-ħatra ta' din il-persuna trid issir minnaħa tagħna rispettivament minn jekk hemmx ftehim fir-regoli ta' proċedura illi qed eh, niddiskutu issa. Issa, tistgħu tikkonfermaw li dawn iż-żewġ punti. Taqblu tikkonfermaw ma' pożizzjoni li rridu eh, naħtru eh, rappresentant indipendentement minn jekk għandix pożizzjoni differenti fuq regoli ta' proċedura, jekk hux ħajkonna pożizzjoni differenti għada, u it-tieni punta biltu fuq proċedura dwar kif jienħatar rappresentant tagħna fuq il- bord ta' tmexxija ta' Europol jekk joġbok, jekk joġbok għanzi eh, ħan għamel taqsira malajr ħan komplu għada bid-dibattitu, eh, sempliciment xtaqt nejt, għanzi eh, nitlobkom nitlob is segretarjat tal-Komitat Libe biex jatina taqsira ta' l-opinjonijiet illi ġew espressi illum. Fuq il-ħames gruppi ta' mistoqsijiet illi qed jaqsmuna. Punt ta' formazzjoni, preżentament id-Danimarka huwa osservatur fuq il-bord ta' tmexxija ta' Europol. Fil-fatt huwa osservatur minn għal seta tal-vot barra minn hekk għandna servizzi legali preżenti magħna u dawn huma n-nies tassew kompetenti. Eh, il-komitat tana jtijom eh, ftit xogħol mhux ħażin. Il-ġimgħa li għaddiet eh, saqsejnihom għal opinjoni legali fuq Danimarka illi teħtieġ iktar riflessjoni xtaqt ngħidilkom però illi b'mod proviżorju għalunna illi din is-sitwazzjoni mhijiex ikkonsidrata b'mod leġislattiv kemm fit-trattati u kemm fir-regolament Europol. Hemm obbligu fuq kull attur biex jaġixxi f'konformità mat trattati u dak illi għana f'artiklu 88, però m'hemm xejn, l lebda regola speċifika ċoħe dwar jekk dar marka tistax eh, eh, tistax tant tiġu pal-eżitu dej kwistjoni dak kollu li għanna sissa minna ta' servizzi legali. Grazzi il-kol ta' komen inkomplu għada, grazzi kbira l-interpreti illi huma laqwa fid-dinja. Grazzi ħafna s-sur President tal-kompliment. Nishtiq eh, illi iżommu f'moħħkom ħaġa. Forsi ma realizzajtux, pero għad differenti illi tinterpretaw meta qabel ma traduzzjoni interpretari fisser illi hija ħaġa simultanja mentri traduzzjoni fisser illi qed taqleb xaġa bil-miktub ehm, hemm din differenza waħda bil-fom u l-oħra bil-miktub. Jiena xaqt insemmi dan l għaliex fi diskussjoni tagħna ma minniex distinzjoni bejn it-tnejn. Grazzi ħafna lilkom il-koll is-sezzjoni tispiċċa nek nerġaw nintaqwa da filgħodu. Sempliċement xtaqt insemmi illi aħna mistiedna għal riċeviment fis-seba fil-fwajje ta' Jehudi Mehudin illi jinsab f'din il-binja. Grazzi.